Good afternoon everybody and we are now 12 minutes after Il-wara nofsar itajb il kulħat it-tlieta u il minuta natikom merħba e kif kulħadd jieħu postu inkunu nistaw nibdew. Everybody seems to be Jider li kulħadd jinsab fil-kamra tajjeb wisq nadottaw la bosta agenda bħala l-ewwel punt. L-iskittakom għalija jfisser Iva l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 7 Ottubru. Approvajnijom? Grazzi tassew. Issa, nati merħba id-delegazzjoni parlament tal-Iskozja imesċija minn David Stewart. Natuk merħba. Għandi Il-voċi tiegħi ma tantx xi tajba llum, tgħid il-President. Grazzi David. Minkejja li l-voċi tiegħi batuta jiena qed nieħu gost nilqakom nilqakom fostna llum hawnhekk. David naddilek il-kelma. Nemmen li għawn filmat li jenti tixtiq torjonna, jek joġbok. Grazzi, Signora President, membri tal-Parlament Ewropew u l-Komitat tal-Petizzjonijiet. l għennet grazzi tal-li sedintuni għawnek u tal-pranzu. Nishtiq nistidan il-Komitat ta'kom biex tkunu tistaw tattendu l-Komitat tal-Petizzjonijiet tagħna fl skozja Nixtieq nara narakom tattendu biħġarkom. Il-membri u magburin bil-komitat tagħna u aħna gburin ukoll bil-kumitat tagħkom nixtiequ nitalmu minn ħidmietkom fil-Parlament Ewropew. Għal bosta persuni madwar l-Ewropa, Signora President, li huma mbedin mill-proċess politiku, jissem publiku pubbliku jista' jidher bħala sensazzjoni li tinjora il-gwaljanza f'ħafna mid-demokrazija tagħna iżda fl-azzjoni tagħna jidher li aħna qegħdin inwieġbu qed nagħtu rispons. Jiena ħan nitkellem dwar soluzzjoni tal-Iskozja biex inqanqlu s-sem pubbliku fis-sistema tal-petizzjonijiet pubbliċi, Sinjora President. Einstein darba qal li aħna għandna nitalmu mill-bieraħ, ngħixu għallum u nittama għal da pitada huwa ewlini illi aħna namlu minn kollox biex nitalmu mill-bieraħ jekk irridu nivolvu ruħna mal-persuni li aħna nirrappreżentaw bħala membri tal-Parlament dawn l-aħħar snin naturalment kien hemm żieda kbira fil-network soċjali bħal Facebook, Twitter u Google. Iżda, issa il-sem fil-politika jinsab fl-inqas livell li qatrajnieh kena 85% ta' persuni li ħarġu jivvotaw fil-referendum tal-Iskozja. Forsi dak li għamilna l-biraħ mhuwiex tajjeb biżejjed kif għandna nivolvu ruħna fl-Ewropa kollha kemm il-mudell personali tiegħi uh, għandna mudell eċċellenti bis-sistema tal-Parlament Ewropew nixtieq nara li kull stat nazzjon ikollu s-sistema tiegħu tal-petizzjonijiet bħal sistema, -sistema pubblika tal-petizzjonijiet. unbat, per eżempju, fl-Iskozja l-autoritajiet lokali għandhom is-sistema ta' petizzjonijiet tagħhom. Hawnhekk il-muftieħ, Sinjora President, huwa dwar loti ta' seta fl-Ewropa kemm jekk tgħix Barcellona jew f'Bonn. Per eżempju, il-Parlament tal-Iskozja ġim sejjes fuq erba' prinċipji il-sim ta' seta, l-aċċessibilità, SM, ir-responsabilità u l-loti ta' rendikont u l-opportunitajiet ugwali il-Parlament tal-Iskozja jirrifletti dawn il-prinċipi. U ek il-membri tal-pubbliku jista' jkollhom rwol fil-proċess ta' żvilupp tal-politika. Fil-kumitat tagħna, il-kumitat tagħna huwa wieħed mill-kumitati permanenti ġi stabilit fl-1999 biex jirrifletti l-istorja tal-Parlament mill-Parlament tal-Iskozja għal parlament tar re David it-tieni fis-seklu 14. Aħna nikkonsidraw il-petizzjonijiet bħalma tagħmlu intom u nieħdu azzjoni kif xira. Petizzjonant m'għandux jitlob lill-Parlament biex jagħmel xi ħaġa li m'għandux setat fuqhom. Dawn l-aħħar 15-il sena aħna rajna bosta kwistjonijiet u petizzjonijiet interessanti pereżempju petizzjoni titlob għal revizjoni tal-użu tal-terapija tal-insulin pump. Aħna tlabna li l-gvern tal-Iskozja biex jiproteġi u jappoġġa il-vitmi tal-reati u dan l-aħħar temmejna inkjesta dwar l-isfruttar sesswali fuq it-tfal li tat 26 rakkomandazzjoni l-Parlament tal-Iskozja. Kenna petizzjoni li talbet biex aħna jkonna font għal kanċer speċifiku fl-Iskozja. Ħafna mill-petizzjonijiet jibdew telefonata li segretarji tagħna u hemmhekk eh, nippruvaw natu daqsxejn ta' gwida lil persuni ngħidulhom x'għandhom xi jagħmlu. Għandna il-website ukoll li tagħti gwida lil petizzjonanti U tajdenna xista jikkonsidra l-Parlament, per eżempju, ma jistax ikun hemm interess kommerċali li jista' jiġi determinat minn qorti. Il-Parlament Skoċċiż kien l-ewwel parlament fid-dinja li kollu sistema ta' ta' petizzjonijiet elettronika iddaħlet fl-2004 kienet innovazzjoni kbira u għajmet interess fost il-pubbliku u bosta membri tal-Parlament madwar id-dinja u anke l-akademiċi Il-petizzjonijiet elettroniċi jippermettu l persuni biex kunistaw jipromovu l-petizzjonijiet tagħhom jattiraw udjenza akbar u jizbru aktar rapport tagħti l-opportunità għal dibattitu dwar dan is-suġġett li jista' dan l-istess dibattitu jipromovi aktar involviment f'ta' snin ilu l-Gvern tar-Renju Unit nieda website tal-petizzjonijiet elettroniċi dak iż-żmien kien hemm bosta kopertura m'naħa tal-mezzi tax-xandira li il-gvern kien iddeċida li kull petizzjoni tirċievi elf firma u iktar tkun eliġibbli għal dibattitu fil-House of Commons. Kontrarjament tas sistema fir-Renju Unit fil-Parlament tal-Iskozja m'hemm l-ebda limitu ta' firem biex petizzjoni tkun tista' tkun ammissibbli. Firma waħda hija biżejjed il-petizzjonijiet kollha li jitres huma konsidrati mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet u ma jimpurtax jekk ikunx hemm firma jew eluf ta' firm. Il-kwistjoni hija konsidrata fil-sustanza tagħha, fil-mertu tagħha. Bekk kull min ressa petizzjoni għandu l-potenzjal li jinfluenza il-politika u jara bidla. Jien mhux qed nissuġġeri, Sinjora President, li l-petizzjonijiet ħajjibdlu s-soċjetà f'komunitajiet dinamiċi pluralistiċi. Mill-esperjenza tiegħi nara li dawn jikkontribwixxu u jżomm il-gvern responsabbli għall azzjonijiet tiegħu u kol jiprofa jinvolvi ruħu mal-persuni, mal-pubbliku li għar jirrapprezenta. Matun tundaw l-aħħar 15 sena, sa' mimentu ġim sawar parlamentana. tagħna il-mod ta' kif il-persuni interaġixxu bejnietom fil-politika ta' sew inbidel ħafna minnhom jikkummentaw dak il-ħin fuq il-netwerk soċjali u l-użu tal-smartphones tfisser illi wieħed għandu aċċess aktar minn qatt qabel għall-internet. It-teknoloġija avvanzat ħafna sa minn mindu il-Parlament Skoċċiż nieda il-website elettroniku. Il-Parlament bekk nieda website ġdida u ħanet nittamaw l-innedu faċilità ġdida tal-petizzjonijiet Bekk jina nemmel il-petizzjoniet online ħajkomplu jagħtu mezzi eċċellenti biex il-petizzjonanti jiksbu il-firem u l-appoġġ. Permess ta' din is-sistema online jistgħu jiksbu aktar udjenza, aktar kopertura u jistgħu jilħqu eh, bosta bnadi madwar id-dinja. Din is-sistema hija tajba ħtiġijiet ta' soċjetà moderna. Il-kumitat ukoll koll abbat riċerka biex naraw fid-dettal min kienu l-petizjonanti tagħna. Sebna l-maġġoranza tal-petizjonanti kellhom eh, kellhom fuq il-ħamsinijiet kienu rġiel ta' karnaġġon abjad u ta' klassi medja. Irridu narfu illi dawn illi hemm ħafna eh, persuni illi ma jinvolvux ruhom fil-politika u jina naħseb li l-istess japplika għal Kumitat tal-Petizzjoni tal-Parlament Ewropew, per eżempju tal-limna illi il petizjoni jistaw jitnafru mill-li jibatu petizjoni. Aħna produċejna linji gwida u lesti l nwieġbu għal kull mistoqsijiet li jista' jkollhom il-persuni. Provana nerħu lil dawk illi eh, normalment ma jibatux petizzjoni l-Parlament Ewropew, eh, l-Parlament Skoċċiż. Provajna nilħu l-kulħat mill-frontieri għal-Highlands tal-Iskozja, mill-Iskejjer għal-Bosta ċentri Il-ħidma tagħna tinkludi preżentazzjonijiet fl-iskejjel biex tarrafhom dwar ir-rwol tal-Parlament u l-impatt li l-politika jkollha fuq il-ħajta kuljum tal-persuni. Ħdimna ma' persuni biex nurhom li l-petizzjonijiet ta' bilħaq jagħmluhom jagħmluhom differenza fil-ħajja tagħhom. Aħna ħankomplu immorru f'postijiet fejn normalment dak li jkun m'għandux il-ħabta li involvi ruħu. Jina naf il-membri tal-komitat għandhom għal-album il-personi tal-Iskozja. Kenna l-introduzzjoni ta' gwida nazjonali, rispons ta' petizjoni partikolari, l-ugwaljanza dak li huma mediċini tal-kanċer, il-supplements tal-vitamina D. Dawn kienu bosta petizjonijiet li għamlu differenza fil-ħajja tal iskoċiżi Skozja għandha rekord kburi tal-petizzjonijiet li mullura lura lejn is-seklu 14. Is-sistema tal-petizzjonijiet ila tiġi żviluppata u lan huwa li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-persuni fil-proċess politiku. S-sistema imbidlet, anke l pajjiż imbidel. Is-sistema tal-petizzjonijiet qed tipprova tlaħħaq ma' tal-bit ta' soċjetà moderni. Iżda ħna qatt ma nikkuntentaw b'dak li ksibna. U importanti li nibqgħu neżaminaw naraw x'nistgħu nagħmlu għal foqra għal dawk li m'għandhom seta' U s-sistema tagħna hija involuta b'mod kostanti biex tindirizza dawn il tiġijiet nittama illi spjegajtilkom dak illi aħna nagħmlu u lest li nwieġbu għal kull mistoqsija li jista' jkollkom. Grazzi. Thank you very much, Mr. Stewart. Grazzi tassew, Sur Stewart. għal prezentazzjoni dettaljata li tajtna dwar il-Komitat tal-Petizzjonijiet impressjonanti illi dan kollu jmur lura s-seklu 14, immaġinaw daqxejn. Għanna ħafna nitalmu minn għandkom. U ek għalek edinaw aħna biex nitalmu mill-aħjar prassi fil-parlamenti nazjonali kif ukoll Parlament Ewropew għanna ħafna x'niddiskutu, ma nix dubju dwar dan. L-aġġustament tekniku naħseb li għal-est u xek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 jitkellmu miegħek. Jarek l-ewwel kellim, għandi mistoqsija waħda, smajt sew. Persuna rċevit telefona ta' 30 minuta wara riresqet petizzjoni, saħġa laqas titwemmen impressjonanti. Tassew teħdu xolkom bis-serjetà għandna nitalmu mill-ħidma tagħkom. Iva, iva, iva għandek raġun. Mbagħad kelli nassigura li nirdoppja is-salarju tal-ħaddiema. Iva għandna personal mill laqwa fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-gwida e, u il-pariri li jistaw jagħtu l-petizzjonanti ta' bilħa jgħin is-sistema u jgħin il-proċess. Signor Curtin Darling, grazzi tassew. Grazzi għal-prezentazzjoni. Naħseb li hija importanti immens illi aħna nitalmu minn kumitati oħra l-petizzjonijiet mill-aħjar prassi tal-Parlament. Jiena taġobni l-idea li nżuru l-Parlament ta' l-Iskozja u narawkom fil-post narawkom kif titrattaw il-petizzjonijiet, sija bot bitriq għandi jena, mux il-bot minni, fjax tassew faċli, mistoqsija. ħafna mill-petizzjonijiet li aħna Eh, nifaċċaw u dan tista' taraħilhom bajnejk fi żjara tiegħek spiss ikunu ta' experts li jgħixu f'pajjiż ieħor, pajjiż li mhux tagħhom u kollom ħafna tħassib. U dan huwa riżultat tal-libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Intom tirċivu petizzjonijiet minn ċittadini oħra tal-Unjoni Ewropea li qed jgħixu fl-Iskozja. U x'inhuma s-suġġetti komuni li jitqajmu. Iva, grazzi. Il-punt ewlieni fil-fema tiegħi. Lillin, rispettivament, minn fejn inti tgħix madwar id-dinja tista' tressaq petizzjoni fil-Parlament tagħna. Dejjem jekk dan għandux jaqsam mal-ħidma tal-Parlament. Kenna waħda mill-Indja minn għalija dan l-aħħar. U dan kien kompetenti, għaliex Iva, aħna rridu eh, nġibu petizzjonijiet minn madwar id-dinja u hemm min ħalla l-Iskozja u għatandu interess dak li namlu. Iva, iva. Ek namlu huwa importanti li konna perspettiva internazzjonali. Jiena nisħaq il-punt li kontet namlu qabel. il model personali tiegħi huwa li nara kull stat, kull 28 stat li jkollu s-sistema ta' petizzjonijiet tiegħu xi pajjiżi għandhom xi pajjiżi m'għandhomx. Naħseb li nistgħu nħeġġu aktar sem mill-Ewropej. Iżda iva kulħadd minn madwar id-dinja jista' jressaq petizzjoni fil-Parlament tagħna. Xi kollegi forsi jixtiequ jikkummentaw dwar dan il-punt? Grazzi. Għax ħadd ieħor jixtieq jitkellem mill-nata l-mistiedna tagħna mill-Parlament tal-Iskozja għandkom President illi għall affarijiet ċarutan, ċar, mu ċarutont, grazzi tassew. Issa ħanibdew il-ħidma tagħna. Wara li stajna natukom widen bi pjaċir kbir Issa wasal il-waqt li naddu għal punt numru 6 tal-agenda. Petizzjoni 689 David Petri, ċittadin tar-Renju Unit, fissem l-Assoċjazzjoni Lettori di Lingwa Straniera in Italia. Situazzjoni tal-lectures barranin fl-Italja u kol petizzjoni 508 509 u 11-52. Petizzjonanti sa' prezenti jekk joġbok. Madam Chairman, Honorable Member. Signora President, Onorevoli Membri, grazzi ta' sew ta' din l-opportunità biex naġġornakom da' xejn. Jena konxum il-fatt li il-Komitat issa fih membri ġodda U bekk naħtaf din l-opportunità biex ngħidilkom malaj malaj xilu jiġri għal dawn l-aħħar snin. U tafu li l-lum u l-ħames. Qed niċċelebra ħames snin anniversari minn daħal fis trattat ta' Lisbona. Jiena l-kumitat tajtu briefing note dwar l-istorja tal-ilmentana u kol pakket tal-istampa. Illum Għan, nejdilkom x'kienet din l-istoria. Fjannar 2011 aħna ktibna l-servizzi tal-Komissjoni dwar il-moviment Hieles u jom biex jintervjenu wara ħruġ tal-liġi tal-2010 marufa bħala il-liġi ġelmini. Il-Kommissjoni fl-itra ta' 16 ta' ġunju 2014 indikat ja kienet għalqet il-bicċa kbira tal-ilment tagħna, l-avukat tagħna il-professor avukat Lorenzo Picotti li resta b'suċċess żewġ każijiet fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u qed wieħed mill-każijiet kienu dwar eh, liġi li kummissjoni għandu opinjoni kontrija u fl-24 ta' novembru huwa kiteb Jean-Claude Juncker u talab lill-Kummissjoni biex litra tal-Kummissjoni tiġi revokata minħabba żball materjali sfaċċat fil-liġi. U l-interpretazzjoni tal-liġi tal-Kummissjoni u dan ħanurjulkom bċart fil-ħin li ġej. Forsi tista' turuna, tista' turuna ċart fuq l-iskrin? Tajja pwis. Seba kolonni, kif tistaw taraw. Għan nispiegaħomkom il-liġi l-standard tal-Italja u sentenza deċiżjoni tal-ICJ. Jek taraw l-ewwel kolonna taraw kif il-lecturers ġew reklutati fl-1988 permezz ta' kuntratti annwali u il-ħaddiema tal-Università, l-Universitajiet fl-Italja kellhom kuntratti miftuħin. Dan għadda fil-ICJ, dan itnaraw fit-tieni kolonna, u l-ICJ qalet li dan ma jikkonformax mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm diskriminazzjoni bbażi tal-nazzjonalità. It-tielet kolonna. L-Italja ħasret il-liġi tagħha u daħlet liġi ġdida fl-1995. Da, din il-liġi u koll tresqet dim li CJ u li CJ deċida li din ma tikkonformax mal-liġi Ewropea l-Italja bidlet il-leġislazzjoni għal oħra u fl-1900. U fl-2004 ħarġet bil-liġi 63 dan tistgħu taraw fit-tielet fis-sitt kolonna l-iktar waħda importanti li CJ ħarġet deċiżjoni li l-liġi tal-2004 hija f'konformità. Suppost l-affarijiet spiċċaw hemmhekk. suppost kien fidej l-autoritajiet taljani li jimplementaw, iżdu ma dan mamluħx. Bis probabli, għalix, ma kellomx il-fondi biex jamlu dan. Riżultat ta' dan, il-lecturers kellhom imorru u dim il-qorti għal dar boħra, u jfittxu eh, biex jiksbu il-pagamenti, bla arretrati u l-kontribuzzjonijiet tal- pensjonijiet. U ma jiva ġew għal dan il-an l-istat taljan ħareġ bliġi ġdida il-liġi ġelmini taraw f'kolonna numru 7. U din il-liġi tmur kontra d-deċiżjonijiet tal-ICJ u tistaw taraw li din tarġa tistabilixxi il-liġi tal-1995 U hawnhekk il-Kummissjoni qed issib xejn ħażin. Fl-ittra ta' 16 ta' Ġunju 2014 hija tinjora kompletament il-liġi 63 id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li stabilit biċċar il-prinċipji li għandhom jiġu segwiti. Ma tistawx tiftu l-gazzetti dawn il-ġranet minn ma taraw li il-moviment ħieles hija kwistjoni komplessa. Jiena nixtieq ngħidilkom illum. Jekk intomx favur l-Ewropa jew kontra l-Ewropa, jien qed nassumi li intom tapprovaw l-idea tal-istat ta' dritt u li il-persuni jitħallsu is-salarji tagħhom skont fej ikollhom il-kuntratt, illum għandna sitwazzjoni fejn dan l-aħħar permezz tal-liġi ġelmini sa wieħed u design lettori, lecturers mhux taljani kellhom saliri tagħhom naqsa madwar b'daq 60% uħut minnom der u dim il-qorti u każijiet ta' sfaxxaw fix xej il-Kummissjoni ngħidilha tista' tqum u tgħid quddiem dawn in-nies li huma vittmi ta' liġi liġijiet illi għanda fil-mira l barranin kif tistaw tgħidu li din mhix diskriminazzjoni għabbażi ta' nazzjonalità. Grazzi. Now I believe that from the Commission. Grazzi ħafna minnaħa tal-Kummissjoni għandna illum magħna l-Sur Peres Flores. Jekk jogħġbok, inħalli fidejk. Grazzi ħafna, Signor President, membri onorevoli, Aħna minnħat tal-Kummissjoni ġejna u hekk sabiex nispjegaw x'kienet il-pożizzjoni tagħna f'Novembru. Umbat f'Novembru tas-sena li għaddiet aħna konna spjegajna motorali x'kienet il-pożizzjoni tagħna. Tajna l-petizzjonanti l-opportunità illi irresqu l-argumenti tagħhom huma wieġbu aħna analizzajna l-argumenti tagħhom u konkludejna aħna konkludejna Il-konklużjoni nisibuha fil-komunikazzjoni bil-miktub li aħna konna batna wkoll fl-aħħar ta' wissu u nixtieq nisaq fuq l-aspetti ewlenin ta' din il-komunikazzjoni li aħna konna batna fa' wissu l-ewwel nett. E kif jaf dan il-kumitat il-pis tal-prova f'dawn il-proċedimenti ta' ksur kontra l-istati membri skont l-artiklu 258 dan huwa fidejn il-Kummissjoni. Iżda aħna ma naqblux mal-mod ta' kif interpreta l-petizzjonant il-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Mela, l-ewwel aħna nistgħu ngħidu il-sentenzi li diġa ħarġu mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea mhumiex qegħdin jeskludu dan illi qiegħed jintalab qegħdin naraw li fil-fatt qegħdin jirrikjedu id-drittijiet mid-data tal- meta kienu eh, nataw l-karika iżda skont il-liġi 236 memx dak li fil-fat għal il-petizjonant, kontra da dak li għal il-petizjonant, il-qorti fil-settetta taħħa għatma għalet illi din il-liġi ma taqbilx ma liġi Ewropea u l-evalwazzjoni tal-prattiċi kontrattwali amministrattivi ta' ċertu universitajiet taljani wasalna għal konklużjoni li hemm ċertu diskriminazzjoni, però dan kien xortu għada verifikat vizavi l-irliġi ta' l-Unjoni Ewropea. Aħna rajna illi kien hemm sitt universitajiet biss li kienu kwistjoni l-universitajiet l-oħrajn ma kellhom ftehim kollettiv u ma kellhomx problemi dawn il-rispetta dawn liġijiet, il-Kummissjoni mhix qed tqis illi dan il-każ huwa taksur kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea ħalli bekk aħna nistabilixxu termini li hemm fil-ftehim tax-xogħol li kienu negozjati bejn l-awtoritajiet pubbliċi u trade unions skont ir-regoli illi bħalissa qegħdin jirregolaw il-ħaddiema kollha tas-settur pubbliku. Dan kien wieħed mill mill-punti il fil fatt fuqhom tressaq dan l-ilment kien hemm punt ieħor li kien dwar l-assimilazzjoni tal-lex lectures għal ħaddima u l-istaff tal-Università f'dwar dan il-punt il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea qatt ma qalet illi l-lectures dawk li kienu lectures anzi għandhom isiru parti mill-istaff ta' l-għallima u tal-lectures tal-Università. Il-Qorti ammettit illi dawn il-lectures so jispoġġu f'kategorija oħra, ġifiri jistaw jaqtat il-kategorija ġdida ta' assistenti. Bit-Taljan insejħulhom kollaboratorji esperti lingwistiċi CELs. Il-qorti qatt ma qalet li hija kontra din il-kategorija din hija kategorija differenti mill-allima regolari tal-Università il-Kummissjoni ma taħsibx illi tista' tinterpreta il-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea illi dan kien xi tip ta' ksur l-Istat Taljan jista' jagħmel din il-kategorizzazzjoni. Issa il-mod ta' kif aħna interpretajna aħna s-sentenza tal- Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u sentenzi oħrajn aħna konkludina li ma kienx hemm l-ebda ksur skont l-artiklu 45 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. U L-aħħar parti il-petizzjonant qiegħed jitkellem fuq l-estenzjoni tal-każijiet li għadhom pendenti. Il-Kummissjoni meta kienet qiegħda tevalwa il-kompatibilità ta' paragrafu 26 paragrafu 3 tal artiklu 26 paragrafu 3 tal-liġi Ġermini aħna Edin naraw illi din dispożizzjoni fil-fatt tista' twassal għal rimedju legali u proċess u dim il-qorti ġustu aħna narfu dawn il-ħtiġijiet ta' din nanalizzaw dan kollu skont l-artiklu 47 47 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem iżda rridu ngħidu illi id-drittijiet illi palissa jinsabu fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem fl-artiklu 47 mhumiex assoluti u jistgħu jkunu soġġetti għal ċertu bidliet. Iżda dan naturalment għandhom ikunu dejjem skont dak illi huwa stabbit fl-artiklu 52, paragrafu 1 tal-Karta Drittijiet tal-Bniedem. Ġifiri li wieħed jekk jetirġ li huwa verifikat li wieħed iħares li drittijiet tal-Unjoni Ewropea skont id-drittijiet ta' proporzjonalità jista' jkun verifikat il-każ u l-Kummissjoni qiegħda tieħu nota tal-fatt li l-leġislatura mhijiex qed tkun imwaqfa milli tadotta deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet ċivili ħalli bekk nippruvaw nirregolaw kwistjonijiet dwar ksur ta' drittijiet u aħna U naħsbu mbagħad il-bidla tal-pożizzjoni legali tista' tkun biss bil-liġi applikabbli. Iżda importanti li naraw li jekk dak illi u ix jgħatinat palissa blindi l aħħar sentenza tal-regola ġermini jridu naraw jekk dan u ix jaffettwa verament l-interess ġenerali. Aħna qegħdin analizzaw il-liġi ġelmini skont il-dispożizzjonijiet tal-artiklu 47 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bnidem u aħna nkomplu nżommukom aġġornati u informati dwar il-riżultati tal-konsultazzjoni li ħajja nagħmlu aħna fiħdan il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Nhar ġimgħa li għaddiet qabel twim il-ġimgħa aħna rċivejna fil-fatt nota illi fil-fatt tiġbor il-punti li għadna kan smajna b'mod orali issa u rċivejna dak il-dokument bl-Ingliż. Mela nerġa' ngħaddi fidejk għazis pożizzjona. Il-Kummissjoni qiegħda toħroġ sqarrijiet skont eh, l-sentenza tal-qorti u fil-kolonna numru 7 aħna qegħdin naraw illi il-Kommissjoni jekk qed tuża din l-istqarrija mis-sentenza tal-qorti qiegħda tgħid b'mod sbaljat illi għandhom għandna nirreferu għal liġi tas sena 2000, iżdaħna kon eh, sentenza kienet qed tirreferi għal liġi tas sena 2004 u l-Kummissjoni qiegħda tinjora din ir-referenza b'mod komplet. Kif jista' jkun li t-tieni l-aħħar deċiżjoni tal-qorti qiegħda titneħħa u tkun injorata mill-analiżi tal-Kummissjoni? Jien naħseb illi hemm ċertu nies illi mhumiex qed jifhmu dak li qed tgħid tisqar kummissjoni, dan huwa ċert minħabba li huma konfużi mħawdin ħafna u l-kummissjoni ma wieġibx eh, ma nġbitx il-mistoqsija li jiena saqsejt. Skont il-liġi ta' ġelmini, u kien wieħed u design ħaddiema ma kienux taljani, fil-fatt kien inqatal tilhom il-paga il paga f'xi 60% inti tgħid li allura l-Qorti tal-Ġustizzja mhix ħassos tħoss li dan huwa każ problematiku li dan mhuwiex jagħti jirrappreżenta diskriminazzjoni minħabba iċ-ċittadinanza tal-persuna tista' twieġeb din il-mistoqsija jekk jogħġbok rappreżentant tal-Kummissjoni. Iva, jiena nista' nwieġeb dak illi qed iktar kmini, aħna qegħdin nanalizzaw ir-regola liġi ġelmini skont eh, naturalment dak li ġara, niverifikaw dak li ġara, u għedin niverifikaw dan kollu kol fid-dawl tal-artiklu 47 tal-Karta Trittijiet tal-Bnidem, u meta nkunu konkludejna l-analiżi tagħna nkun nistgħu ntukom iktar informazzjoni. Tajab ħafna. Issa, Signor Kartindali. Iva, grazzi, Signor President, xtaqt illi sempliciment fakkarkom illi il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni huwa prinċipju importanti ħafna marbut ma' ċaqliq ħieles tal-ħaddiema. Importanti illi kun hemm leġislazzjoni fuq livell nazzjonali illi jikkonċerna wkoll ħaddiema barranin. Jista' dan il-każ iħassibni ħafna u kont inħasba ħafna u kol meta rajt it-tweġiba tal-Kummissjon li rġivejna fawissu. U komplejt ninkwieta iktar meta rajt li l-Kummissjoni wieġbet li kien hemm ċertu element fil-petizzjoni li kien marbut ma' nuqqas ta' redress li fil-fatt dan huwa konsidrat bħala xi ħaġa inkwetanti. Issa aħna qegħdin naraw illi dan huwa punt li huwa iffukat fuq il-ħaddiema barranin li qegħdin jaħdmu fl-Italja, allura kif tista' tgħid issa li għandna kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni. Jiena naħseb li l-affarijiet qed jikkomplikaw iktar wieħom. Jiena kont verament mħasba fuq il-fatt li kienu ħajar u l naħa tal-Kummissjoni parti mal-protezzjoni u jikkonkludu dwaru jħallu parti oħra pendenti. Jiena naħseb li għandna nżommu dan il-każ ta' din il-protezzjoni miftuħ għal issa ħalli aħna nitolbu li gvern taljan sabiex jibat jibatilna opinjoni dwar is-sitwazzjoni li sabu fihom fija dawn il-lectures barranin li jaħdmu fl italjan li naħseb li hija xi ħaġa inkwetanti ħafna jekk id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea ikunu qegħdin jiddependu fuq id-deċiżjonijiet tal-budget li jistgħu jittieħdu fuq il-livell nazzjonali. U jnaħseb illi nistanajt li kikun inkwita ħafna iktar li kikun kunna fil-bdaħna b'dan il-raġunament din nimxu. U Juncker fil-fat meta kellem il-Parlament f'Ġunju u tkellem fuq l-importanza ta' dimensjoni soċjali ta' suq internu dan huwa eżempju ċar ta' kif aħna rridu niżguraw li dimensjoni soċjali tkun irrispettata u tkun implementata bis-sieħ ġifieri nixtieq u nħeġġiġkom iżommu miftuħ il-każ ta' din il-petizzjoni qabel u qabel ma nalquha rridu nirċivu tweġiba u informazzjoni minn tal-Gvern Taljan dwar dan il-każ. Grazzi ħafna dik il-kontribuzzjoni. Tajjeb wis għandi sur Valenzen nixtieq jitkellem, jekk jogħġbu. Iva jiena ġejt hawnhekk u xtaqt li nikkonkludu fuq din il-petizzjoni mħabba li dinja l-iktar petizzjoni li ilha miftuħa mill-1988 perjodu ta' żmien twil ħafna iżda nara il-Kummissjoni Ewropea m'għamlitx ix-xogħol li kellha tagħmel ta' tħejjija xorta jidher li hemm bżonn li nanalizzaw iktar din il-riforma ta' liġi ġenwini tas-sena 2010. Hemm bżonn ta' evalwazzjoni serja minnaħa għandna l-interpretazzjoni tal-petizzjonant irid ikkontradixxi moċċar dak illi qiegħed jingħad mill-Kummissjoni waħna qegħdin fin-nofs aħna nixtiequ nkunu nafu eżattament dak illi qiegħed jiġri ħalli nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni. Aħna nixtiequ nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tatina din l-analiżi ħalli nkunu nistaw jkollna iktar informazzjoni li permezz tagħha nkunu nistgħu nagħmlu analiżi kif suppost. U aħna eh, irridu naraw jekk eh, dak li tisir skont il-liġi Ewropew x'tajjeb jew le. Mela, jiena nista' nikkwota dak li ntqal mill-Kummissjoni li malli jkollha din l-informazzjoni speċifika fuq l-effetti possibbli tal-applikazzjoni tad-dispożizzjoni dwar soluzzjoni tad diskriti jekk din tista' taffettwa l-partijiet interessati u jekk din informazzjoni ħan nirċevuha minnaħa tal-awtoritajiet Taljani aħna ħanaraw li l-Komissjoni ħad kompli sanalizza dan il-kas u tiffurma l kumitat il-riżultat ta' din l-analiżi. Jiena nista' naqbel miegħek dwar il-fatt li l-Kummissjoni laqas qiegħda e, tistabilixxi data ta' skadenza. Kieku l-Kummissjoni f'din il-komunikazzjoni li batet inna nhar ġimgħa li għadda kienet ħattina idea ta' meta ħajtuna din l-informazzjoni, per eżempju ġimoħra jew xar ieħor, kieku ma, ma, ma konniex nerġgħu nispiċċaw f'dan il-limbu, anka l-petizzjonant ma kienx jispiċċaw jerġa' f'dan il-limbu, dan il-każ infetaħ fl-1988 der dim dan il-każ dim l-Qorti tal-Ġustizzja sitt darbiet vera xi ħaġa negattiva ħafna hija l-Qorti tal-Ġustizzja li qiegħda tinterpreta l-liġi u l-Kummissjoni trid tieħu azzjoni, trid tirrispondi u twieġeb. Ħanoqgħod lura milli nerġa' nipprova nissaq fuq dak li kieku xtaqt ngħid, imma nixtieq nsaqsik jekk intom intomx lessi illi tatuna analiżi mill-ġdid skont il-liġi tal ġelmin anka skont eh, l-artiklu 47 nasib li tweġiba li tatna l-Kommissjoni miex tweġiba tajba u korretta. U aħna minna tal-Komitat tal-Petizzjoni taħseb li nistaw aħna fil-fat nikbu jitar l-autoritajiet taljani ħalli nisħuk fuq l-importanza li aħna nikonkludu dan il-kas ħalli fil-fatt eh, l-Italja jibatu l-formazzjoni li għandhom bżonn jibatu ħalli bek aħna nieqfu mill inkomplu nħamru wiċċna minħabba każijiet imbarazzanti bħal dan. Iva, dan huwa eh, dritt eh, tagħkom u naħseb li forsi jekk tagħmlu hekk tistgħu tavvanzaw Eh, u tibbuttaw il-qoddim l-investigazzjoni dwar dan il-kas. Tajjeb mela il-kas tal-btin petizzjoni ħanżommuh miftuħ għalissa ħanibatu tra l-autoritajiet taljani u l-om li għet nistennew analizi minna minnaħa tal-kommissjoni e nejdu minna u xarriħor. Nissaw nejdu ek minna u xarriħor? Tajjeb, eccellenti. Eh, le, ma nistax nwedek minna u xarriħor jien minħabba li kifettilkom dan huwa każ li qed ikun investigat mid-DG Justice. U ma mux għedin għawek, ma għallum ġifri ma nistax nwedkom fisimhom meta aħna ħan ikkonkludu. Suppost kellam ikunu għawek, aħna stidinnijom, jiddispeċini li mux għedin għawek. Jiddispeċini għali kull mod kifet inġibru ħimja, kissolt mutanġin kun daqsek. Um, uh, kis ħajjena man-nies iżda mħabba li jiena Zvediża u għandi dell-attitudni nista' nuża din attitudni ta' iceberg miak. Iva jiena kull ma nista' ngħidlek illi ħanippruvaw natukom l-informazzjoni mill-iktar fis possibbli. Or tajjeb, mela mhix ħanejdlek u ninsisti fuq xar, iżda inti taf x'tib ta' pressjoni aħna un nporġu fuqkom, aħna ħanejnukom ħanikdbu l awtoritajiet Taljani flimkien magħkom ħalli aħna flimkien nippruvaw naslu għal deċiżjoni ħarja mhux ikun din ġlida interistituzzjonali. Jekk kulħadd jaqbel tajjeb naħseb li nista' nisidzen l kummissjoni sabiex jitkellem mill-ewwel fuq il-petizzjoni 508 u 1152 fuq l-istess kwestjoni propju, iżda ma nix il-petizjonanti għawek prezenti, ma għanna xejn iktar xin zidu dwar dawn il-kazijiet apparti minn dak il-kollega tana Sinjura Curtin Darling għadak hemm qalet li il-ċaqli ħieles tal-ħaddiema huwa dritt importanti ħafna u li għandu jkun garantit. Tajjeb, mela, issa niqfu hemmhekk fuq dan il-punt ngħaddu għal petizzjoni numru 7. Il-petizzjoni numru 1169 tas-sena 2013 li għandha 135 firma dwar l-insigurtà għal marbuta ma'ċertu ċertu impjiegi fl-iskejjel taljani. Issa għanna l-Sasha Garden jew il-Tim Rentrop li ħajitkellmu dwar din il-petizzjoni kieġabkom. Grazzi, Signor President, membri onorevoli, din il-petizzjoni fil-fat għanda zewċ partijiet. L-għal wahda hija fuq l-arfin ta' l-autoritajiet taljani ta' ċertu diploma su ċertu ċertifikati u tini ħaġa hija dwar in-natura tal-impjieg ta' dawn it-tip ta' eh, kontratti għalla lima aħna naraw il-Kummissjoni wkoll irċivit ħafna elementi minni soħra dwar situazzjoni nis li sabu situazzjoni simili aħna konsultajna ma' DG Markt dwar Eh, din l-implementazzjoni u jiena naħseb fil-fatt li il- dan is-suġġett brabta ma dawn l-għalima li għat jaħdmu fl-Italja fil-fat taħna qegħdin naraw li din hija kwistjoni nazzjonali u l-liġi tal-Unjoni Ewropea mhix qed tittina l-kompetenza l intervjenu. Hemm l-element transkonfinali iżda qed naraw li d-direttiva mhix qed tapplika allura dan huwa każ illi għandu jkun konsultat u verifikat skont il-liġi taljana u aħna m'għandniex il-kompetenza minna naħat l-Unjoni Ewropea li intervjenu dan f'din il-kwistjoni mħabba li m'hemmx l-element transkonfinali f'dan il-każ. Issa apparti minn hekk dwar in-natura ta' dan il-kontratti aħna nafu li kien hemm numru ta' petizzjonijiet li kienu propju dwar dan is-suġġett u aħna rċivejna informazzjoni li kien hemm proġediment ta' ksur li bħalissa eh, kien miftuħ għadu għaddej eh, dwar dan il-kas u kien hemm opinjoni li ħarġet u ġimgħa li għaddiet ħarġet sentenza wkoll mill-Qorti tal-Ġustizzja fi proċedura preliminari U kena sentenza ta' Maskolo dwar kas Maskolo fuq din l-istess kwistjoni u l-ħamis aħna fil-dan il komissjoni Ewropea ħan il-taqaw ma' delegazzjoni li ġejja minnaħa tal-awtoritajiet Taljani ħalli magħhom niddiskutu il-proċedimenti ta' ksur ta' liġi u il riżultati ta' dawn l-aħħar sentenzi li ħarġu dan l-aħħar dwar il-natura ta' dawn il-kontratti temporanju u xew għal kontratti iktar fissi fil-skejjel taljani. Grazzi. Sir Valenza. Nasib huwa ċar li l-Italja trid tirrispetta il-qafas ta' dan il-ftejim ta' natura ta' natura ta' terminu fiss u għallura irridu dejjem inħarsu id-drittijiet tal-allema u anki l-personal awżiljari, personal tekniku u ma nistax niġġustifikaw tiġdid ta' dan l-impjegi fuq terminu fiss. Bekk, il-liġi diġa edha emmek fl-Italja, fis-seħ, edin jipruvaw jindirizzaw is-sitwazzjoni u allura il-petizzjoni għandha insomma miftuħa jew nagħlquha jekk l-awtoritajiet Taljani nafu illi huwa dmir tagħhom illi jekkastigaw l-abbuż ta' dawn il-kontratti ta' terminu fissi. Hemm iktar li aħna minna tagħna nistgħu nagħmlu din hija mistoqsija tiegħi. Aktar dwar dan il-punt. Leonora. Jiena wkoll jina u kol narra fi situazzjoni gravi ħafna u bħal dejjem hemm il-bżon illi biex aħna dejjem nimxu skont prassi tajba dejjem però rridu nisimgħu xi ħadd jgħidilna li qegħdin niżbaljaw. U allura sentenza li hija waħda storika tal-Qorti tal-Ġustizzja għandha b'xi mod tipprova tmexxina l qoddim biex intejbu sitwazzjoni traġika tal-prekarjat fil-qasam tal-iskejjel, skejjel pubbliċi dawn. Ċertament is-sitwazzjoni qiegħda tagħmel ħafna ħsara għal ekonomija tal-pajjiżi li diġa qiegħda sitwazzjoni mwera u allura inħoss li din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa u li b'xi mod irridu nkomplu nagħmlu pressjoni biex l-awtorità Taljana tiħu pożizzjoni serja u konkreta fuq dan is-suġġett. So I see no more Minix qed nara aktar talbi tal-interventi minnaħa tal-kollegi, pero qed nifhem illi neħtieġu nżommu l-petizzjoni miftuħa dan huwa l-punt li tnejn li jintkom sħaqtu sakemm nirċievu tarif dwar il-każijiet pendenti tal-qorti minn tal-inqas fir rigward tal-interpretazzjoni meħtieġa. U għalhekk dan m'għandux jiġi ġustifikat ehm, għaskapitu tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu nistennew li nisimgħu mill-Kummissjoni meta ikonna it-tarif minnaħa tal-awtoritajiet Taljani f'dan il-każ? Mbagħad ma nafx x'iktar nistgħu nagħmlu. Kummissjoni minn ħadd għandkom għandkom iktar xi żidu? Hemm petizzjonijiet oħra fuq dawn il-tipi ta' impjegi, dawn huma kwistjonijiet li għadhom ovvjament miftuħa. Issa jekk il-kwistjoni fejn din il-petizzjoni hija differenti minn dawk il-każijiet. Il-kwistjoni tal-kwalifika hija differenza. Ma nafx jekk irridu x'namlu separazzjoni fis-suġġett jew norbtuhom ma' xulxin minħabba li hemm petizzjonijiet oħra miftuħa pero dawn mhux qed jidru eh, fuq l agenda tal-lum xorta waħda naraw li l-petizzjoni allura jem miftuħa qudiemkom. Il-President, jiena nixtieq li intom min-naħa tagħkom tistgħu tiġbru flimkien dak li huwa simili meta aħna nindirizzaw dan is-suġġett biex bekk aħna dawn il-punti nindirizzawhom flimkien. Hekk kif intom ikolkom aktar tarif jekk joġobkom, araw jekk hemmx każijiet oħra wkoll li tistgħu tanalizzaw fl-istess waqt dan ikun tassew utli u jagħmel aktar sens. Naraw il-loġika wara din il-ħaġa. Grazzi ħafna din il-kontribuzzjoni. Tajjeb, unkomplu il-punt numru 8 jassa. Hawnhekk għandna l petizzjoni tal-1961 tal-2013 minn Edward Manel u dana dwar e, trattament inġust tal ħardima li ħarġu fuq strike kontra Camel Laird. Mela, Is-Sur Marnell huwa preżenti u naddi minnu fih il-kelma lilu, jekk jogħġbok. Grazzi, President. President, membri, Fisem il-ħaddima li strajkjaw fl-1984 fl-ilment kontra Camel Laird, jiena nirringrazzjakom tal-li edin tatuni l-opportunità li nattendi għal kumitat ta'kom illum u nindirizzakom personalment dan l-ilment. Dan huwa żvilupp importanti ħafna fil-kampanja tagħna ta' 30 sena kontra l-iżbal ġudizzjarju kontra l-ħaddiema involuti fl-ilment u fil-tilwim li għandna hawnhekk Aħna rajna li kienem tentattivi konsistenti sa mill-1984 biex ikun hemm informazzjoni tweġibiet u ġustizzja fir-rigward tal-kontravenzjoni fid-drittijiet bażiċi tagħna. In-nuqqas ta' aċċess l-informazzjoni u dokumentazzjoni waqfuna biex bekk nkunu nistgħu nibnu każ biex ikonna rimedju. Issa aħna qegħdin induru lejn il-Parlament Ewropew wara li aħna użajna il-kanali kollha possibbli ta' informazzjoni u anki kanali legali fuq livell nazzjonali nittamaw li bilajnu tagħkom inkunu nistgħu niksbu progress. F'Mejju tal-1984 Camel Laird wieħed mill-ikbar għaqdit ta' penneja tal-vapuri fil-fatt kienet l-ikbar eh, kumpanija nazzjonalizzata dak iż-żmien ħabret li se tkun hemm tkeċċija għal aktar minn 50% tal-ħaddima f'Liverpool. Aħna rajna li lan kien illi t-tarz natinala għal kem il-management ċaħdu dan. U wara li kien hemm nuqqas ta' fdejma l management kien hemm ukoll id-deċiżjoni li nittu azzjoni industrijali biex aħna niddefendu l-impjegi tagħna. Dak iż-żmien Kenna il-gvern ta' Margaret Thatcher li kienet kontra il-trade unions u kienem mbagħad punt violenti fil-diskwit li kienem fost il-minieri nazzjonali ta' f'dan f'Ġunju fl-1984. U kienem mbagħad l-okkupazzjoni ta' rik tal-gas u ta' bastiment tal navi Irjali li kienu qegħdin jibnew fit-Tarzna u okkupazzjoni kienet forma komuni ta' azzjoni industrijali dak iż-żmien fit-3 ta' settembru ġejna mkeċċija għal dan l-aġir u dana jinkludi, kien jinkludi wkoll żewġ apprentistati li tkeċċew tal-li appoġġaw l strajk Wieħed minn dawn sad minn dak iż-żmien law miet. Fil-5 ta' settembru aħna ġejna ordinati illi nitilqu mill-bastimenti għaliex konna hemmhekk illegalment. Umbat irċevejna wkoll ordnijiet minnaħa tal-orti tal-li aħna konna edin nieħdu aġir ħażina u anki li ma konniex edin nattendu l-orti u aħna ħassejna li dana kienet tweġiba disproporzjonata meta aħna ħadna azzjoni ta' strajk leġittimu. Fl-ewwel ottubru diversi irġiel ġew arrestati fiħdan it-tarzna dgaw kienu in-nies li kienu qegħdin jistrajkjaw. Umbagħad fit-tielet ta' Ottubru kien hemm uffiċjali illi ma rridux identifikaw li l-minfusom u għalunna illi ġew ordnati illi jieħdu fil-possess tagħhom il-bastimenti u li jekk aħna ma nitilqux minn hemmhekk immediatament konna nkunu friskju li ntilfu ħajjitna. U s-servizzi speċjali u kol rajnijom jitilaw ma torri li kien fil-viċinat. U għallura aħna ma rridniex li npoġġu friskju il-ħajja tagħna jew li nweġġaw u aħna immedjatament tlaqna mill-bastimenti u ġejna arrestati immedjatament u aħna ċejna mibawta fħabs ta' sikurta għolja ħafna blisem Walton li huwa ħabs għal kriminali serji. Importanti tinnutaw illi matul din l-okkupazzjoni aħna mxejna d-dim uffiċjali tal-Pulizija ta' kuljum mingħajr inkwiet. Għammek aħna kena sistema ta' rota fi strajk tagħna għal erba' ġimgħat kena trattament degradanti u mux uman, nżammejna f'iżolament, konna u koll mizmuma ġewwa għal 23 sija kuljum fil-parti ta' sigurta olja tal-ħabs. U allura dan huwa kastik eċċessiv u sproporzjonat bħala tweġiba għal azzjoni ta' strajk leġittimu illi spiċċa b'mod paċifiku mingħajr dannu għal proprjetà u ħadd qatt ma qalilna kif ittieħdet id-deċiżjoni u m'hemmx dokumentazzjoni brabta mal-każ. U allura wara li tkeċċejna u tlifna d-drittijiet tagħna tal-pensjoni tagħna, aħna ma stajniex insibu xogħol fil-qasam u anki tpoġġejna fuq lista sewda għall attiviżmu tagħna. Aħna u koll ressaqna tal-bit għal tkeċċija ġusta u anki ridna li l-benefiċċi tagħna ikomplu jitħalsu iżda dawna ġew miċħuda mit-Tribunal tal-Impjegi. Ma kenniex dritt tal-appell u kull sforz li għamilna biex insibu dokumentazzjoni brabta ma' dawn l-azzjonijiet falla sissa. Matul l-okkupazzjoni kien hemm il-pulizija li kienu preżenti u anki s-servizzi speċjali fit-tartna u allura diffiċli nemnu li mem lebda dokumentazzjoni brabta ma dawn ir-riżorsi u l-attivitajiet ta' dak iż-żmien, iżda jidher illi m'hemmx records. L-aktar talba ta' informazzjoni riċenti kienet għal branch speċjali, special branch fl-2012. U għamilna kemm il-talba taħt il-libertà ta' informazzjoni, l-att libertà ta' informazzjoni u din kienet talba għall awtoritajiet relevanti iżda qatt marċevejna tweġiba sodisfaċenti għalfejn dawn id-dokumenti mhux disponibbli. Dana mhux prassi normali tal-gvern, tal-pulizija u tal-ġudikatura. Wara l-mewt ta' Margaret Thatcher, kienem numru ta' noti konfidenzjali tal-kabinet li ħarġu u dawn svelaw illi fit-19 ta' Lulju 1984 fil-kabinet kienem diskussjonijiet illi Camillard kellu jinala u kif passarna u dana u kol kien fatt illi il-management dejjem ċaħat. Mela, l-punt jew l-inin tal tal-il-mentana. Aħna qegħdin nenfasizzaw il-ksur tal-prinċipji tal-libertà, demokrazija, il rispett tad-drittijiet umani u l-libertajiet fundamentali u stat ta' dritt. Ġejna meċħuda minn proċess dovut kien hemm iċ-ċaħta ta' ċess għal ġustizzja ġusta u anki proporzjonata, ċaħta ta' ċess għall informazzjoni, ċaħta drittijiet taħt il-protezzjoni tad-data kif ukoll iċ-ċaħta ta' drittijiet tal-impjeg il-mod kif aħna ntbatna il-ħabs mingħajr proċess u id-dritt tad-difiża kien ksur għad-dritt tagħna tal-libertà u tas-sigurtà. Aħna ġejna kastigati tal-li aħna konna qegħdin eżerċitaw il-libertà tagħna tas-soċjazzjoni u anki ta' negozjar kollettiv pala persuni li konna qegħdin naħdmu fiħdan trade union u wara aħna ma stajniex naħdmu fl-industrija u ġejna wkoll impoġġija fuq lista sewda. Dana kollu ma segwix il-proċess dovut u aħna nħossu li kienem attak motivat politiku fuq drittijiet tagħna trade unionistiċi. Il-fallimenti li jinatawna dokumenti dwar dawn l-azzjonijiet u anki d-deċiżjonijiet li ttieħdu waqfuna milli nibnu każ biex nidefendu lil nanfuzna Konklużjoni. Skużawni. Seba mill-persuni illi ġew mibawta l-ħabs sfortunatament madomx hawnhekk fosna. u dawna ħallewna taħt il-kappa ta' din l-inġustizzja. U għalura dan is-sens ta' ġustizzja tibqa' fost il-familji li ħallew warajhom. Nittamaw illi bħala riżultat ta' dan l-ilment u kwalunkwe investigazzjoni li tista' toħroġ minna, niskopru aktar informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet li ttietu dak iż-żmien u jikkonformaw trattament inġust u sproporzjonat li aħna batejna ikun hemm rikonoxximent ta' żball ġudizzjarju u jwassal għal apoloġija formali u rimedju. Grazzi għal ħin tagħkom għall-attenzjoni. Grazzi lilek l il-President, grazzi wkoll għal kurraċ tiegħek li ġejt hawnhekk biex twaslinna din l-istorja tant traġika għaddew 30 sena issa u grazzi ħafna tal-li intiqsamt maħna din l-istorja tijak. Issa nad il-kelma l-Kommissjoni. Sasha Garnin, jek joġbok? Grazzi, grazzi Signora President, onorevoli membri. L-ewel xtaqt najt il-Kommissjoni jidispeċija tisma dwar dawn e, l-elementi ta' dbatija tal-petizjonant u l-kollegi tijaw. Il-petizjonant semma illi diversi drittijiet fundamentali nkisru minnaħat tal-Renju Unit. Il-Kommissjoni ħadet nota tal-kwistjonijiet kollha li għajjem il-petizzjonant u bħalissa qegħdin niffinalizzaw l-analiżi tagħna. Sfortunatament għalissa ma tantx għandi aktar xi nżid, iżda fuq nota ġenerali nixtieq inżid illi jridu nikkonsidraw illi fi żmien tal-fatti il-Karta ta' Drittijiet eh, Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma kienx ġiet fis-seħħ minkejja dan diversi drittijiet elementari u fundamentali kienu xorta waħda prinċipji ewlenin tal-liġi Ewropea u allura dawn kellhom jiġu rispettati mill-istat membru konċernat. Iżda kif inhu l-każ palissa fil-Karta tal-Unjoni Ewropea meta jimplementaw liġi Ewropea. Għaliex eh, għandek il-karta tal-drittijiet tal-bnedmin u b'dem differenza għal pożizzjoni tal-Qorti ta' Strasburgu, l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza diretta fuq drittijiet tal-bnidem u allura il-Kummissjoni qiegħda tevalwa. Ir-Renju Unit jekk kienx tassew qed tieħu azzjoni skont il-liġi Ewropea jew le u jekk kienux marbuta skont liġi Ewropea biex jirrispettaw tali drittijiet jew inkella għaliex ma kienux qed jitwazzjoni skont liġi Ewropea, allura sfortunatament dak il-każ dana mhux se jkun qiegħed il-każ. Grazzi ħafna, il-kollega Katin Darling ikjoġbok. Grazzi President. Jiena wkoll intenni l-apprezzament tiegħek lis-Sur Marnell Huwa kellu l-kuraġġ li jiġi hawnhekk u dim il-Parlament Ewropew biex jispjegalna dak li seħ 30 sena ilu. Mela hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn verament rajna żball ġudizzjarju kbir fl-istorja tar-Renju Unit. Iżda dawn it-tipi ta' żbalji jseħħu jseħħu ma' persuni normali, reali u jwaslu għal konsekwenzi għal dawk involuti persuni li jitpoġġew fuq lista sewda li mbagħad ma jkunux jistgħu jsibu xogħolhom fl-industri fejn huma kienu dejjem jaħdmu. U kismajna dawn iwaslu għal konsekwenzi. Erba aħwa ntbatu l-ħabs għal xar ifisser illi dawn tilfu il-mewt ta' ommom xaħġa ħaġa li lebda remodju, rimedju b'xi mod e, jista' jindirizza u allura dawn kienu qegħdin wara kollox iserċitaw dritt fundamentali fil-post tax-xogħol. Drittijiet illi aħna bħala Unjoni Ewropea dejjem żammejna magħhom f'dan l-aħħar snin u bħala ċittadini Ewropej ċittadini bħal Sur Marnell fil-fatt dejjem saħħu li għandhom id-dritt għall aċċess ta' data u anki għal dak li għandu xaqsam proċess dovut u għallura huwa ġust illi nisu tali konsiderazzjonijiet għaliex huma qegħdin jippruvaw isibu rimedju għas-sitwazzjoni u jsibu informazzjoni dwar dak li seħ u għalfejn seħ dak li seħ. Din hija responsabilta li dan il-Kumitat tas-sew għandu jżomm ripal l-qalbu ġifiri li niddefendu dawn id-drittijiet fundamentali għaċ-ċittadini u d-diem seta tal-istat u kif l-istat jeżerċita tal-setat. U għallura narra fili bħalissa dejja analizi naħseb se jkun opportunità oħra biex nisimaw ir-riżultati ta' tali analizi Iżda naħseb illi Iva irridu nagħmlu pressjoni wkoll fuq il-Gvern tar-Renju Unit biex jinvestigaw is-sitwazzjoni biex bekk mbagħad jatuna tarif dwar is-sitwazzjoni u fejn wieħed jista' jikseb aktar tarif. Għaliex naħseb li issa wasal il-waqt għaliex għaddew 30 sena u ta' min issa dawn il-irġiel dawn il-familji jissuru jafu l-verità u jkollhom xi livell ta' ġustizzja għal dak li ġara. Bekk naħseb ukoll li għandna nsemmu illi fil-gazzetti rakkomandazzjonijiet li nitolbu għall-opinjoni mill-Kumitat Libe anzi, fil-dokumenti tagħna qegħdin nintalbu nitolbu l-opinjoni tal-Kumitat Libe. Iżda, ma nafx għalfejn qegħdin nagħmlu din il-ħaġa. Għal dak li għandu x'jaqsam ir rispetta ta' drittijiet tal-ħaddiema u drittijiet fundamentali tagħhom għar-rimedju huwa drittijiet ta' informazzjoni u l-libertà ta' informazzjoni. Aħna minna ħatana rridu naraw illi tassew ikonna rimedju ġust għal dan l izbal ġudizzjarju li ilu ikarkar. E, L-Onorevoli Luis. Grazzi, President. Wara li smajna dana kollu l-lum, joħroġ bitċar illi xorta waqt tfadal ħafna x'namlu biex naraw il-drittijiet tal-ħaddiema jiġu rispettati. Jina smajt ħafna interess din il-petizzjoni fil-lum u jina dejjem nissorprendi ruħi li nara li xi drittijiet bażiċi tal-ħaddiema jiġu mkasbra u dana jinkludi wkoll id-dritt tal-istrajk. U qed nara li hemm numru ta' gvernijiet ta' idejat politiċi differenti li dejjem edin jippruvaw jillimitaw dawn id-drittijiet tal-ħaddiema, dan huwa punt li rridu nisquħ. Nilqa il pożizzjoni tal kummissjoni li qiegħda tajt illi se tanalizza s sitwazzjoni biex inkomplu nħarsu drittijiet fundamentali bħal dawn, pero wara 30 sena issa irridu nisqu xi wħud minn dawn id-drittijiet li qed jiġu mill-quta u dritt għal rikonoxximent li petizzjonanti edin jitolbu rikonoxximent għal tbatija li jaddew minna. Ejjew naċċertaħ dan il-punt. Jinaħseb li din hija ta' sew importanti, naħseb irridu nissuktaw fil-appoġġ tagħna u nkomplu l-investigazzjonijiet f'dan il-qasam kif semma eh, semmit il-kollega u naħseb iva il-Komitat Liba jkunu interessati wkoll din il-petizzjoni għaliex hemm numru ta' drittijiet fundamentali li qed jiġu analizzati u dan huwa relevanti wkoll għal dritt tal-strajk, dritt għal libertà ta' taħsib u ta' espressjoni u din jaqdem appunt ta' interess għal diversi stati membri. Grazzi tassew. Jena persważa li f'dan il-kas Aħna naqblu mal-Komissjoni, aħna qegħdin naħdmu id fid dwar din il-kwistjoni. U issa nerġa' ngħaddi l-kelma lilek sur Marnell ħalli tikkonkludi jew forsi jekk għandek xi ħaġa oħra x'tixtieq iżid. Grazie President. Jina nilqa l-punti li saru u nilqa l-fat li inti għettejt li ħatina daqqatit fil-ġrida tagħna għal ġustizzja. Dak li nista' ngħid huwa li lura lejn djarna il-persuna ħajkunu għassa tagħkom. Kun għedin jaraw x'qed tagħmlu, ħajaraw li forsi hemm tama ta' rimedju li qed jidher x'imkien fuq ix-xefaq u nittama illi l-Qorti Ewropea tatina dan ir-rimedju. Iva, grazzi. Sur Poreba, ek joġbok. Grazzi, President. Xtaqt nappoġġa l-argumenti illi tqajmu illum mis-Sinjura Hilton Darling u Sinjura Lewis. Jena naraf li d-difisa ta' drittijiet ta' dawk kunu fuq strajk persuni li jagħmlu ċertu sforzi għaskapitu tal-ħajja personali tagħhom xi jaħdmu għal ġid komuni biex jiddefendu drittijiet tal-impjegati u l-ispiss ew eh, ngħidu kif inhi jingħataw fastidju. Dan dawn il-każijiet għandhom jiġu trattati b'attenzjoni partikolari minn dan il-Komitat minn dan il-Parlament. Jiena nappoġġa il-proposta li għanna inkomplu namlu segwitu ta' dan il-każ. Għalhekk X'għandna hawnhekk? Għanna kumitat għal petizzjonijiet unanimu aħna għandna l-intenzjoni li nżommu l-petizzjoni miftuħa dan huwa żball fil-ġustizzja nuqqas ta' ġustizzja dan qed nirrealizzaw li wassal għal konsegwenzi kbar fil-konfront ta' dawk kollha involuti, aħna smajna minn il-Kommissjoni li hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-liġi Ewropea u naraw dak iż-żmien ir-Renju Unit kemm kien vinkolat mill-liġi Ewropea. U importanti biex l-awtoritajiet tar-Renju Unit jirrikorru jamlu apologija l persuni li soffrew dannu. Dan ikun xira, din hija l-inqas ħaġa li tista' ssir il-proposta tiegħi. Nżommu l-petizzjoni miftuħa u fl-imkien mal-Kummissjoni naħdmu dwar din l-evalwazzjoni U minnaħa tal-Kumitat għal petizzjonijiet aħna u koll nikdbu l autoritajiet tar-Ren Unit biex għall-inqas. Għall-inqas. Nitolbuhom għal apologija formali. Hemm bosta forum ta' remedji ejjew ma nitflux f'dan is-settur imma apologija formali minn tal-inqas. Fil-fema tiegħi ikun sinjal xieraq. Nistgħu nagħmlu hekk? Iskiet ta'kom. Ifisser li kollox sew. Tajja pwis, issa naddu għal punt numru 9. Ġifiri il-petizzjoni minn Rafal Dabrowski dwar il-bini ta' triq via Karpatja, Polonja, Litwanja u Slovakia, it-triq li mill-Polonja twassal għal Tessaloniki jekk minn sejra żball. Għanna mana l-sur Thomas Poreba. Iva, inti għawnek u inti tinsab għawnek fisem il-kollega tagħna sur Dabrowski. Għanna u koll sur Kasprich. Skużani tal-mod ta' kif l-sent kun jomuk il-sezzjoni tal-politika, tal-, -politika, tal Permrep tal-Polonja. Grazzi tal-prezenza tiegħek aħna napprezzaw il prezenza ta' xaħat mill-Permrep tal-Polonja fil-laqa tagħna. L-ewwel kellim mis sur Poreba, grazzi ta' sew Sr. President. Ta' e, biex inkun preċiż nixtieq nuża il-sentu għaliex din din il-petizzjoni għandha importanza kbira mhux biss mill-perspettiva tal-Polonja imma anke l-perspettiva ta' pajjiżi oħra tal-Vant. Bekk ħan nitkellem bil Sint Velidi biex nispjega id-dettalji kollha dwar din il-petizzjoni. Din jagħtini darba fejn il-Kumitat għal petizzjonijiet aħna qegħdin niddiskutu kwistjoni ta' din it-triq din ir-rotta via Karpatja. Kif semmiet il-President din it-triq min minnaħa tal-Vant tal-Unjoni Ewropea minn Gwajpeda għal-Litwanja, mill Polonja u minn Tessaloniki. Rotta importanti ta' komunikazzjoni. Li kiku tiġi modernizzata jew timbena aktar fosta setturi tagħha tista' ittejjeb il-sistema ta' komunikazzjoni u l-aċċessibilità tal-żoni tal-van tal-Unjoni Ewropea. Il-kostruzzjoni ta' din ir-rotta tissodisfa l-filosofija Ewropea. Ġifiri li intejbu l-opportunitajiet ta' żvilupp bejn il-pajjiżi l-ġodda u il-pajjiżi il-veterani. U apparti minn hekk din it-triq, tejjeb ukoll is-sikurezza tal-Unjoni Ewropea għaliex permess ta' sistema aħjar ta' komunikazzjoni, aċċess aħjar għaż-żoni tal-vant tal-Unjoni Ewropea mal-bnadi l-oħra tal-kontinent. Nemmen li dija kwistjoni tassew importanti. F'April hawnhekk fil-Parlament Ewropew din il-kwistjoni ġiet diskussa il-Kumitat għal petizzjonijiet ta' qabel ħad deċiżjoni biex iħalli din il-petizzjoni miftuħa. Fil-minuti intqal li missjoni ta' osservazzjoni kienet ippjanata fil-Polonja biex f'diskussjoni mal-awtoritajiet tal-Polonja dwar din ir-rotta via Karpazja jkun jista' jiġi diskuss il-bini ta' din it-triq fi snin li ġejjin għalhekk fi ftit kliem. Nixtieq nistaqsikom nistaqsikom biex iżommu din il-petizzjoni miftuħa u tissodisfaw id-deċiżjonijiet li ittieħdu mill-Parlament mill-mandat ta' qabel mill-Kumitat għal petizzjonijiet preċedenti. Din it-triq għanda tiġi konsidrata wkoll blajnuna tal-missjoni ta' osservazzjoni fil-Polonja, mhix kwistjoni ta' politika jew differenzi politiċi fil-pajjiżi tagħna, imma hija kwistjoni ta' interess strateġiku tal-Unjoni Ewropea. Dan nista' ngħidu biċ-ċar huwa ta' interess strateġiku li n-naħa tal-vant tal-Unjoni Ewropea tkun aċċessibbli kollha sistema ħjar ta' trasport, aċċessibilità li tejjeb il-livell ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Dak kien da kollu li xtaqt ngħid u nishtiq nidiskuti aktar din il-kwistjoni u nistandres ilkom aktar argumenti biex jappoġġaw din l-idea. Grazzi. Naddu l-kelma l-Kommissjoni u l-lum għanna l-Istur Zvinski. Ek joġbuk. Grazzi ta' sew, Signora President, onorevoli membri, fissem il-Kommissjoni, nistanejt li il-Via Karpatja, territorju tal polonia u parti minn Network Tenti, aħna narfu l-importanza ta' din it-triq bosta sezzjonijiet tal-Via Karpatja fit territorju tal-Polonja iddaħlu fin netwerk tenti li jibda mit-tramuntara ġifiri eh, sezzjoni bejn il fejn il-frontieri tal-Litwanja u mbagħad is-sezzjoni ta' Bjarivskob u l-Lublin u tinżel sa' Slovakkja bħala parti minn netwerk komprensiv il-network tenti ġin fisser skont metodoloġija trasparenti, metodoloġija oġġettiva li ġiet diskussa fuq livell pubbliku. Id-definizzjoni aħarija ta' definizzjoni ta' network tenti ġi approvat mill-kolleġislaturi ġifri anke mill-Parlament Ewropew. Ġifiri, X'sinifikat għanda dak li huwa finanzjar ta' din it-triq l-istrument ewlieni huwa dak ta' CF, e il-faċilità nikollegaw l-Ewropa, iżda CF e hija l-aktar iffukata fuq modi ta' trasport li ħarsu l-ambjent u bekk it-toroq mumiex il-beneficjarji u l-enin tal-appoċ finanzjarju. Iżda, aħna narfu li jem diżugwaljanzi bejn in-naħa tal-vant u tal-punent fl-Unjoni Ewropea f'dawk li huma dik li hija kwalità ta' networks tal-toro qegħdin naraw x'inhuma sinerġiji bejn is-CF u l-politika ta' koeżjoni. U din it-triq tista' tiġi finanzjata taħt il-politika ta' koezjoni permezz tal-Fond ta' koezjoni li huwa pjanat fuq livell nazzjonali u għalhekk minna tagħna jiena nista' ngħid li ma jidrinniex li parti eh, partikolari ta', ta, ta netwerk tenti hija aktar importanti minn xi sezzjoni oħra. Iżda, Dwar l-odot ta' implementazzjoni, għanna disa kurituri ta' networks ewlenin core networks li ġew approvati mill-leġislaturi. L-odot ta' implementazzjoni għan networks stenti u għal networks ewlenin sa' l-2020. Din is-sezzjoni nejdilkom li miex inkluża fil-kurituri ħlief għal parti ta' tramuntana tal-Via Karpatja territorju tal-Polonja biswit il-frontiera tal litwania parti mill-korritur Baltiku tal-Bahar ta' Tramuntana. Grazzi tassew. Issa l kelma li l-kom għandi sur Valeza li xtiq jitkellem. Grazzi, Signor President, qabel nibda nixtieq ngħid illi jiena tassew kritiku f'rigward ta' din il- petizzjoni. Għalli xem kwistjonijiet politiċi, u mill-kollegi il-fat li għet mill-kollegi li għet jiprezenta din il petizzjoni juri li jem rabta politika. Aħna, ma nistaw namlu xejf dik li via Karpatja. Din il-kwistjoni diskutejnija fil-mandat li għadda tkellimna dwara f'April 2014 Il-Komissjoni konkludiet wara diskussjoni li l-pożizzjoni titkellem waħedha. Il-pjanar u il-modernizzar ta' toro u għafidejn il-Ministeru ta' Trasport tal-Polonja fuq diskrezzjoni tal-Ministeru Segretarjat kjoġbu ma jinterferix dwar dan il-punt għalix ħafna fil-kamra. Ma nistawx nissimaw eh, l-kollegi meta s-sekretarjat ikun qed jitkellem ma' kollegi oħra nitolbu skuża sur Valeza ma nabxejn daqsxejn ta' ordni anke f'din il-kamra. Hekk jogħġbok kompli. Għanna nalqu din il-petizzjoni għaliex il-Kummissjoni Ewropea diġa qalet li u fi diskrezzjoni tal-Ministeru tat trasport tal-Polonja għandak li huwa pjanar u modernizzar upgrades ta', ta dan ta' din it-triq. Kenna l-ittra ta' Sinjura Binkowska li jissa hija kummissarju u din l-ittra spjegat fid-dettal id-deċiżjoni li ttieħdet dwar it-triq via Karpatja. Iswed fuq abjad l-affarijiet qegħdin ċari daqs il-kristall u dimna fil-briefing li tqassam li segretarjat illum tistaw taraw li dan il-network tenti dan il-regolament huwa msejjes fuq metodoloġija tassew ċara li ġiet żviluppata mill-2009 l qoddim flimkien ma l-Istati membri il-Parlament Ewropew u partijiet interessati oħra. Il-netwerk il-ġdid tenti ħajkun mamul minn dawn iż-żewġ partijiet, il-netwerk komprensiv u n-netwerk ewlieni. Fil-bidu tal-proċess ta' negozjati, il-Kummissjoni Ewropea lanqas biss ikkonsidrat li tqis il-vija Karpatja għaliex la li bliet kapitali la memx memx traffiku memx twaħil ta' traffiku u dan, dan kien rekwizit fil-metodoloġija wara negozjati twal il-Ministru, il-Ministeru ta' Trasport tal-Polonja rnexxielu jdaħħal ċertu sezzjonijiet bejn il-belt tal-Jubina Ġexuf u s-sezzjoni transfuntarjela tal-Budziska fil-Litwanija fil- Core Network ta' Tenti apparti minn hekk il-sessjoni bejn Bielovstok u Ljublin u l-belt ta' Ġexuf sal-frontiera ta' slovakja dawn ġew inklużi fin-netwerk komprensiv wara negozjati twal ħafna mal-Kummissjoni u sezzjoni bejn Bjalivskop u Augustov ma kienieċ inkluża fin-netwerk ta' tenti minħabba tħassib ambientali. Għalix din it-triq taddi mir-reġun ta' Natura l-fejn u bekk naturalment ma stajniex ma stawx Via Karpatja hija parti minn din it-triq li twassal Tessaloniki u dan ġi definit f'dik li direzzjoni imma mhux b'mod dettaljat li jistipula li l-awtoritajiet nazzjonali jiddeċidu li jinkludu ċertu upgrades ta' toroq fil-pjanijiet ta' infrastruttura tagħhom. Il-budget ta' CEF, il-Faċilità kollegaw l-Ewropa, dan huwa l-istrument li ħa jiffinanzja n-network TNT minħabba li m'hemmx biżejjed budget meta nqablu ma l-investiment huwa meħtieġ hija ta' importanza kbira aħna nużaw il-fondi disponibbli b'mod effiċjenti u ikunu mirati blaħjar mod din it-triq via Karpazja tista' tiġi finanzjata mill-fondi ta' politika ta' koeżjoni imma ma ninkludux il-biċċiet kollha tal kor networks iżda dan ma jfissirx li għandna li l-proġett kollu għandu jiġi abbandonat għabbażi. Ta' dan kollu rakomandazzjoni tiegħi hija li aħna darba l dejjem nalqu din il-petizzjoni. Grazzi tassew. Issa, naddu l-kelma l-Sur Saki. Grazzi tassew, Signora President. Signori. Uddimna, għanna kwistjoni li għanda iktar minn wiċ wieħed. Minnaħa, jena minn Slovakkja. Jena naqbel perfettament mal-kellima kollha li eh, qalu li dan huwa proġett tassew importanti, importanti immens għal reġun kollu tal-vant. Il-problema l nija tagħna hija li aħna għandna komunikazzjoni mill-punent għal-vant u kif qed taraw din komunikazzjoni ġenerali mill-naħa ta' fuq għan-naħa tisfel konnessjoni bejn il-Bahar Baltiku u l-Bahar l-Iswed. Bekk, importanti immens, aħna fi Slovakja tassew kuntenti li nikoperaw mal-ħbib mill-Polonja, mill-Rumanija fost l-oħrajn. Issa tini parti ta' din il-kustjoni. Ma nistax nimmaġina r-wol tagħna u l-pożizzjoni tagħna f'missjoni ta' sejba ta' fatti ta' informazzjoni fil-Polonja. X'irwol jista' jkollha din il-missjoni? X'raġuni nistgħu nagħtu għal prezenza tagħna fil-Polonja? Skużani, għaziz kollega, imma jiena qed nara li hemm rakkomandazzjoni li hija motivata f'termini politiċi u jiena naħseb li m'għandniex għalfej inkomplu għaddejjem din l-inizjattiva u nappoġġa l-elu ta' dan il-proċess, ta' din il-petizzjoni. Grazzi, Sur Pip. Ja, vielen Dank. Ich bin Grazzi ħafna jiena membru tal-Kumitat ta' Trasport u dwar il-CEF Connecting Europe Facility jiena diġa kontrapporter dwar dan il-puntu jiena nistanti kom eżempju mill-Ġermanja qabel ma nitkellem fuq il-każ tal-Polonja. Fil-Ġermanja aħna wkoll kellna ġrida kbira fuq ħafna proġetti speċjalment fir reġjun ta' Nordrhein-Westfalen fejn kellna ħafna proġetti ta' bini ta' eh, tracks għal ferroviju kunem fil-fat ħafna lender differenti li kienu qegħdin jikkontestaw x'għandu jisir. Iżda aħna fil-Ġermanja rridu naraw li niftemu fuq liema proġetti aħna ħan nominaw għal proġett għal-fondi blan li nkunu iktar kompetittivi fi dan dawn il-fondi li għanna dispozizjoni tagħna fil kuntesta ta' CEF. Mbagħad għandna aħna wkoll l-Unjoni Ewropea illi t-deċidi fuq li ma proġetti ħajjin taslu. Ta għabbażi tal-proġetti illi jkunu proposti fuq il-livell nazzjonali. Jina naħseb li għanna l-istess kas anka fil-Polonja, speċjalment anka dwar dan il-kas li aħna edin nsemmu għawek. Jina naħseb li il-kas huwa pjuttost ċar għanna network ewlini għawek nafu illi dawn iż-żewġ partijiet u huma importanti għal dan kollu f'dan l-aħħar fil-Polonja wkoll kien ċertu ċaqliq li waslu għal deċiżjoni illi mis-sena 2011 għal sena 2015 il-gvern Pollak propona bosta proġetti u zviluppom u eh, fil-fatt dawn eh, tras u għoddim l-Unjoni Ewropea issa jekk inħarsej sitwazzjoni fil-Polonja u nara li dan il kultur ta' via Karpazja eh, u Baltika anzi fil-fatt kien Imsemma bħala proġett jina bħala Ewropew naħseb li għanna naċċettaw iżdaħna bħala Ewropej m'għandniex il-kompetenza l-indu deċiżjoni finali fuq konflitti bħal dawn jew fuq kwistjonijiet bħal dan jina naħseb illi fil-fatt kien hemm ukoll kwistjoni tal-fatt illi kien hemm żona illi taqa' taħt Natura 2000 u, u kien hemm ukoll ċertu konsegwenzi oħrajn negattivi marbutin ma' dak il-proġett partikolari issa jiena naħseb illi f'dak li għandu x'jaqsam l-amministrazzjoni tal-flejjes tal-Unjoni Ewropea aħna rridu naraw ukoll eżattament li ma proġetti ħajkunu proposti minnaħa tal-gvern għal dawn il-fondi ta' koeżjoni, però aħna ma nistgħux noqogħdu aħna fl-Ewropa ngħidu li nippreferu pereżempju proġett wieħed minn proġett ieħor, jien naħseb li dan jista' jmur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà li aħna tant intuħ valur importanza hekk fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Solidat Eh, Rwil sissa. Grazziva ħan nitkellem, iżda ħan nitkellem fil-qosor. L-ewwel net, nina nixtieq nitkellem minħabba li aħna nasbu li l kemm aħna nistgħu ngħidu li d-dinja kwistjoni importanti ħafna. Dan huwa proġett illi aħna fil-fatt edin inqisu l-autonomija tal-gvern Pollak fil-grup ta' Sudan il-kas iżda l-Kummissjoni qiegħda tipprova tara illi tanalizza l-mod ta' kif dawn il-fondi jistgħu kolom rol importanti u naħseb li apparti minn hekk din waħda mir-raġunijiet għalfejn jiena daqsxejn riservata fuq din kwistjoni partikolari u naħseb ukoll illi il-Partito Popolari kien appoġġaw kol din il-petizzjoni għamil żmien. Issa nafu li dan m'għandux jaqsam eh, direttament ma xogħol ta' dan il-kumitat, però jiena naħseb li raġuni għal din iż-żjarja hija kwestjoni li tqajjem xi ħaġa oħra, rridu naraw eżattament x'tip ta' kriterji aħna rridu nistabilixxu bejnietna dwar it-tip ta' żjarat li nistgħu nagħmlu għalfejn isiru dawn li zjarat. U naħseb li jkunu importanti ħafna wkoll. li nippruvaw nsibu soluzzjoni għal każ bħal dan. Għatfad li ħafna punti oħrajn li aħna rridu nanalizzaw, ġifiri naħseb li aħjar nagħmlu ħin għal dak. Grazzi. Iva, għan prova nejt ismek sew, iżda diffiċi da xej, Viċikovski, ikjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, jena sorpris ħafna dak li għadu kemm intqal dwar din il-petizzjoni, jekk din ix petizzjoni li ix Eh, tajba jew le. Din hija petizzjoni illi fil-fatt hija mresqa minn reġun senjur ukoll fil-Polonja iżda aħna nħarsu anka lejn ir-reġuni tal-Vant fejn aħna bżonn ta' iktar investimenti sabiex niżviluppaw dan ir-reġuni eh, il-kollega Valessa, il-sur Valessa ma nafx jekk u jafx li l-ġurisdizzjoni tal-Istat Polak madux daqshekk eh, madix daqshekk effettiva bħal 500 sena ilu fejn aħna kellna fl-istat wieħed wieħed bosta rabtiet ma' Litwanja u ma' bosta pajjiżi oħrajn sal-Baħar l-Iswed. Iżda llum il-ġurnata nsabu f'sitwazzjoni differenti u jekk qed nitkellmu fuq il-bini ta' triq li tista' tmur mill-Polonja għal Baltiku taddi mis-Slovakkja, Rumanija, Bulgarija u taddi tasar il-Greċja din it-triq dan huwa suġġett li jikkonċerna l-Ewropa minħabba l-ġurisdizzjoni tal-awtoritajiet Polakki. Madix, madomx Ma diġ daqsek estiza kif kienet qabel, nixtieq li s-sur Valesa jitkellem dwar dan ukoll aħna din nitkellmu fuq investiment li għandna bżonnu b'mod drammatiku, speċjalment fil-ilvan tal-Unjoni Ewropea fl-iktar reġuni foqra ta' l-Unjoni Ewropea. Reġuni li m'għandhomx netwerk ta' trasport. Illum jekk inti tixtieq issuq mill-Polonja l-Greċja l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel hija li tgħaddim Repubblika Ċeka minħabba li m'hemmx triq oħra li tista' torbot lil vant tal-Ewropa sabiex nizlek li nofsinar tal-Europa u dinja problema pjuttost kbira. U jekk aħna nanalizzaw dan kollu fil-kuntest ta' dak li qed jiġri rib tagħna ħafna, fil-frontiera eh, tal-Vant tal-Unjoni Ewropea ġifiri fl-Ukrajna u t-tedida li dan jgħati rappresenta lina, naħseb illi u għacċar li għallura bżon li nizviluppaw iktar il-Vant tal-Ewropa l-reġuni l-iktar eh, fqar u jena naħseb illi dan zgur li ma jistax jisir jekk aħna maħniġ ħan appoġġaw l-izvilupp ta' dawn il-reġuni u l-Unjoni Ewropea trid ta' ti priorità l dan kollu. Ma nistax ngħid li ma nistax imminix sorpriż li s-survalenza ijat jgħid li dan huwa proġett politiku. Iva huwa proġett politiku, anzi huwa proġett ġeopolitiku għandu importanza strateġiku mhux biss u jgħat fl-interess eh, strateġiku tal polonia iżda tal-Unjoni Ewropea aħna rridu nikkonsidraw dan il-proġett bis-serjetà u jiena nappellalkom illi fil-fatt inti tirtira l-mozzjoni li rressaq sabiex nalqu din il-petizzjoni jina nixtieq ninsisti fl-interess politiku tal-Polonja, tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi kollha li huma involuti f'dan il-proġett. Nirringrazzjak. Signora Pitera. Grazzi, jina nixtieq ngħid l-Sir Wojciechowski illi din hija petizzjoni politika, nistantikom informazzjoni illi turi u koll eh, il-finanzjament li sar diġa fil-reġun li huwa msemmi fej huwa għapropost li timbena din il-Via Karpatja. Issa għal dan ir-reġjun tal-Karpatja kien hemm xi 6452 kontrat bil eh, valur totali ta' 33 biljun zlotis. U hemm kien konfinanzjament ta' 19 biljun eh, zloti. Aħna qegħdin naraw li fil-fatt dan huwa il-ħames pożizzjoni f'dak li għandu xi qasam appoġġ u hemm kalkolu għal fondi per capita illi fil-fatt juri illi din ir-reġjun qiegħda tirċievi ħafna appoġġ. Kien hemm ukoll ħafna fondi ta' 7.5 biljuni fil-fatt fiħdan il-programm ambjentali li kienu investiti f'dan ir reġjun Kien hemm kważi 5 biljun slotis li kienu e, appoġġjati fil-iżvilupp ta' dan ir reġjun 2.5 biljun e, slotis li kien e, implementat fil-posta programmi operattivi oħrajn. U l-ola ammont ta' appoġġ kien ta' 48% tal-valur ta' dan il-proġett li kien fis-settur ta' trasport. Il-valur ta' dan kien ta' kważi 9 biljun sloti mill-Fond tal-Unjoni Ewropea. U dak kien investiment fil-innovattività u l-entrepreneurship kien hemm x'investiment ta' 3.3 biljun euro illi huwa ekvivalenti għal 70% tal-beneficjari tal-kofinanzjament. U l-valur tal-appoġġ għal dan l-investiment kien ta' 2.9 biljun euro, 12%. Allura nixtri ngħid li mhux veru illi l-gvern Pollak mhuwiex qiegħed jonfoq flus f'dan ir-reġun u mhux qed jipprova jgħin lil din ir-reġun tal-Karpatja ħalli huma javvanzaw u tiżviluppa aktar din ir-reġuna dir-reġun wara ħafna problemi li kellna allura jiena nixtieq nappoġġa l-mozzjoni li jagħmel il-kollega sabiex nagħlaq din il-petizzjoni. Iva, żewġ membri li diġa tkellmu u diġa tkellmu fit-tul jixtiequ jerġgħu jitkellmu nista' nitlobkom sabiex titkellmu bissa minuta allura. Nibda bis-sur Poreva. Iva, s-sur Wojciechowski fil-fat kellibni u indirizza li li u għalli li mux għatnejt il-verita. Issa, aħna edin nitkellmu fuq il-metodu dwar dak li jista' jkun inkluż fil-network komprensiv u mhuwiex il-każ li aħna nistgħu naqdu l-affarijiet flimkien u nittamaw illi kollox imur tajjeb un tamaw li l-Kummissjoni mbagħad tgħidilkom iva mela le mela l-flus ħoduhom xorta. L-affarijiet mhux hekk jimxu, l-fondi jinqasmu għal anijiet speċifiċi u għal proġetti speċifiċi fil-qafas fil tat-tenti dan huwa dinja realtà. Iva, fil-qosor nkellem, Sr. President. Mela, l-ewwel nett, bir-rispett kollu għas Piterra. Ma nafx fuq li ma sena t-tkellem ħabba li mux qed titkellem biss fuq il-fondi għal reġun tal-Karpati. Aħna mhux fuq hekk qed nitkellmu iżda fuq din it-triq. Jekk joġobkom, isimgħuni daqsxejn mħabba li jiena nixtieq ngħid xi ħaġa importanti jiena eh, fil-fatt kellimt fuq argumenti favur il-bini ta' din it-triq intom pollakki u kol ma konċet nistenna li għawek fil-Parlament Ewropew ġifir barra mill-Polonja ħajkun hemm xi ħadd Pollak stess li ħajitlob li petizzjoni bħal di u jiena verament ukoll ngħid li qed nistħi. Nistħi minn flokkom. Jiena ili għaxar snin naħdem f'dan il-qassam u għall-ewwel darba fil-Parlament Ewropew hija f'sitwazzjoni fejn hemm membri tal-Parlament Ewropew Pollak li qiegħed qegħdin jopponu proġett importanti fil-Polonja. Jista' jitfalura l-Polonja. Iva aħna f'dan il-kumitat nippruvaw nkunu oġġettivi u nixtiequ illi nittrattaw lil xulxin mod diċenti. Jekk tixtiequ diġġieldu, jekk iġobkom, oħorġu barra u komplu bil- l-argumenti tagħkom. Jiena bħala ċittadina Ewropea nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tar-rappreżentanza permanenti tal-Polonja. Is-sur Kaspriċid, skużani, ma nafx. Eh, iva, insuppost nejdu xie xtok kapriġ, imma minix għat nistanna ġiviri li tejdu sew tinkwetax. Jira, la membru minn dan il-partit u laqas minn membru tal-partit liħor jina naħdem fil-rappresentanza permanenti iżda qabel kont responsabbli wkoll l-implementazzjoni tal-Fondi Ewropej sa bażi ta' l-informazzjoni nixtieq insit ma' dak li tqal miż-żewġ naħat u nitkellem bil-Pollak ħalli dawk illi qegħdin involuti f'din dibattitu verament li qed jisħon kull ma jmur ħajkun jafu eżattament dak li qed jagħmel il-Gvern Pollak dwar din kwistjoni. Mela. Il-Gvern Pollak hekk kif qal il-petizzjonist qed jikkonsidraw l-iżvilupp tal-vant tal-Polonja bħala għan importanti għal-politika Ewropea u għal-politika fil-Polonja il-programmi l-istruttura tagħhom kif kienu eh, mresqa għal l fant tal-Polonja kienu importanti ħafna u setgħu waslu għal mont sinifikanti ta' fondi. Waħna nafu li l-fond ta' koezjoni diġa qiegħed joffri ċertu fondi għal bosta proġetti ta' bini ta' toro u fost dawn il-proġetti kif kienu prezentati u il-Kummissjoni tistaw issibu f'din il-lista finanzjament li ħareġ bil-Fond ta' Koezjoni dwar il-lista ta' networks komprensivi ġifiri e, e, dwar it-tul ta' triq S-17. Ġifiri dak kien dwar l-ewwel punt. Il-proġett li qed nitkellmu dwar u ppjanat li ninvestu l-fondi Ewropej fih kemm f'dak l għandu x'jaqsam fil-kuntest tal-network comprehensive ukoll għal core network għal core network tal-qalba issa il-kofinanzjament mhuwiex qed jiddependi fuq il-proġett li dan għandu jkun parti minn netwerk komprensiv jew kella minn netwerk tal-qalba u naħseb li nistgħu ngħidu li proġett jista' jkun iffinanzjat anke jekk dan ma jkunx meqjus bħala parti mill eh, netwerk Transewropew illi fil-fatt u rejna illi eh, kien indikat biċ-ċar bejn sena 2007-2013 u dan kien proġett illi kien fil-lista tal-proġetti li ħajkunu qed jirċievu l-fondi grazzi għal kofinanzjament tal dak il-perjodu ta' snin. Ġifieri il-proġett ta' dan dan il-proġett ta' trasport ma jistax ikun finanzjat minħabba l-kriterji mhumiex qed ikunu issodisfatti. U e, CF aħna nafu li tifoka fuq ċertu prioritajiet, iżdem ċertu fondi disponibli fil- fondi ta' koezjoni u aħna qegħdin naraw illi grazzi għall appoġġ tal-membri Pollakki aħna nafu li issa f'dawn l-allokazzjoni ta' fondi grazzi għal fond ta' koezjoni hemm numru ta' fondi disponibbli. U il hemm lista ta' dawn proġetti li fil-fatt huma dispożizzjoni tal-pubbliku. Naħseb ta' korru kelli xinejt fuq l-iktar informazzjoni importanti dan huwa proġett li ħajkun hemm kofinanzjament għalih u apparti minn hekk jiena sibt illi fil kuntest ta' din il pożizzjoni dwar il-kwestjoni jekk aħna aħni xedin nitkellmu fuq il-finanzjament għan netwerk ewlieni tal-qalba jew kella eh, network li jħor naħseb li ma tantx tagħmel daqshekk differenza. Grazzi tal-kontribuzzjoni ta' mela jiena smajt proposta sabiex din il-petizzjoni tingħalaq u kelli tlet kollegi li qegħdin jaċċettaw u jappoġġaw din il-proposta li l-petizzjoni tingħala. Hemm xi proposta oħra jew nistgħu l-petizzjoni nagħlquha. Is-Sur Poreva. Grazzi. Skużani, signor President, iżda matul l-ewwel diskors li jiena tilkom jiena għamiltilkom jiena għet li din petizzjoni nixtieq li nżomma miftuħa ġifier ma biex miegħek kelli l-unika proposta li inti kellek kienet il-proposta min-naħa ta' tliet ehm, kollegi. Iva, skużani mela, mela għandna żewġ proposti. Proposta li nżommu il-petizzjoni miftuħa u l-oħra li narqu il-petizzjoni. Naħseb nistgħu nivvotaw fuq għadin u rridu nagħmlu ċara li l-ebda grupp mu ħajkollu iktar membri li jistgħu jivvotaw ħat votaw skont il-liġi ġifieri. Għasendi għanna disa, jisijar għanna tlieta, l-għaldi għandu tlieta, Il-gu għandhom tlet voti u koll u anka il-ħodor, l-FTD għandhom żewġ voti. Tajjeb, mela nistaw nivotaw billi nollu jdejna. Min jishti illi aħna narqu din il-petizzjoni? Min huwa favur li narqu l-petizzjoni? Tajab, u min minnkom jixtieq li din petizzjoni tiżżamm miftuħa? estenzjonijiet għanna t-nejn, Tlieta, tlet l-estenzjoni. Kem għanna nis li jastjenu? Tlet membri. Sewa, mela, M10 li huma favur,

għanna 10, 10 ministri huma favur li din petizzjoni tinala u kemm minnkom huma favur li nżommu il-petizzjoni miftuħa. Tlet membri jixtiequ li nżommu miftuħa u tlet membri li qed jassjenu. Tajjeb, mela d-deċiżjoni t-tieħdet minn dan il-kumitat sabiex narqu din il-petizzjoni kienem 10 minn nis li kienu favur li tinala, kienem 3 minn nis li kienu kontra li tinala u 3 astenzjonijiet. Okay, I just needed to get my papers in order to move. Inkomplu issa. Għal-punt li miss. Dan huwa numru 10 fuq l-aġenda tagħna tal-lum dwar Ċipru, Famagusta. Petizzjoni minn Loisos Accentiu fissem il-Moviment tar Rifuġati ta' Famagusta dwar il-ftuħ mill-ġdid taż-żona maluqa tal-belt okkupata ta' Famagusta l-abitanti tal-post. Il-petizzjonant mhux preżenti, iżda ikkomunika magħna b'mod miktub ġifir l segretarjat kif ukoll miegħi u qal li din hija kwistjoni li għadhom qegħdin jikkonsidraw li huwa ta' importanza kbira ma kellux l-opportunità illi anzi ma setax jivvjaġġa hawnhekk biex jkun prezenti jixtieq li l-petizzjoni tinżam miftuħa biex naraw kif nistgħu nipproċedu. Hawnhekk għandna kwistjoni diversi elementi, anzi ħafna elementi, ġala darba mhux preżenti l-petizzjonant naħseb l-aħjar nisimgħu mill-Kummissjoni u għandna Le m'għandix isem tal-Kummissjoni tajt il-President. De Debucci, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-Kommissjoni tat il-kummenti tagħha dwar din il-pożizzjoni fl-2010 u lura staqt natikom aġġornamenti. Fit-tieni parti ta' 2012 negozjati dwar ftajim dwar din il-problema ta' Ċipru taħt l-auspiċi tal ġnus maquda ġew sospiżi minħabba il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ta' Ċipru iżda fil-11 ta' frar 2014 kienem kol dawk li ħadu azzjoni bħala il-mexxejja ta' żewġ komunitajiet ta' Ċipru biex bekk ikun hemm dikjerazzjoni konġunta biex bekk in-negozjati jerġgħu jinbdew mill-ġdid. Iż-żewġ mexxejja tal-komunika tal-komunitajiet iddiskutew ukoll miżuri biex jerġgħu jibnu l-fiduċja u anki saħqu fuq din il-kwistjoni għalkemm ma kienx hemm riżultati tanġibli u allura diet f'Ottubru ġew sospiżi din is-sena bħala reazzjoni għal l-azzjoni ta', Turkija b'rabta ma' ċertu partijiet minn Ċipru u allura il-pakkett ta' għajnuna finanzjarja li hemm referenza għalija fil-petizzjoni xorta waħda qed tiġi implementata għabbażi tar-regolament tal-Kunsil tal-2006 u qed nagħtu kommenti ta' kull sena ta' madwar 31 miljun euro għal dak li mhux qafas multianwali. Kif il rapportat ta' kull sena il-Kummissjoni l parlament kif ukoll il-Kunsill, din lajnuna, din l-assistenza qed tikseb l-anijiet tagħha Il-Kummissjoni ittenni l-impensjeħ tagħha biex tappoġġa l-isforzi tal-mexxejja taż-żewġ komunitajiet f'Ċipru taħt l-auspiċi ta' Nazzjonijiet Uniti biex ikun hemm soluzzjoni komprensiva ta' din il-problema. U allura li jkun hemm ir-ratħajr ta' dan l-art lil dawk li kienu s-sidin huwa fost l-elementi ewlenin tan negozjati rimedju komprensiv bejn it-tmexxija, bejn il-mexxejja u mezz kif aħna nsibu soluzzjoni għal problema brabta mal kwistjoni ta' ċipru u dan jinkludi u koll illi din l-art murlura għall-abitanti tal-post. U għallura għanna nfakru il kummissjoni qiegħda tamil pressjoni fuq iż-żewġ mexxejja tal-komunitajiet biex huma jerġgħu jibdew in-negozjati u jkollhom negozjati strutturali biex bekk inwaslu għal soluzzjoni viabli għal ċipru li jkun ta' beneficju għal kulħadd. Aħna nappoġġaw il-Nazzjonijiet Uniti fir rigward ta' ċipru biex bekk il-mexxejja jerġgħu jibdew jinnegozjaw biex bekk tassew ikollhom progress tanġibli. Nilqaw id-Dikrazzjoni tal-Tax ta' Frar u l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-isforzi biex niksbu ftehim bejn iż-żewġ partijiet dwar pakket ta' miżuri biex il-fiduċa terġa' timbena. Miżuri li jistgħu jerġgħu joħolqu momentum biex bekk ikun hemm soluzzjoni għal benefiċċju tal-poplu ta' Ċipru. Il-Kummissjoni hija lesta illi tħares mod kreativ kif aħna nikontribuxxu għal dawn l-anijiet għal prospettivi ta' soluzzjoni aħarija. Grazzi ħafna tajt il-President niftu il-diskussjoni l-Onorevoli Sakura Fassa. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από την τελευταία παράγραφο του σχέδιου σύσταση της Επιτροπής. Grazzi ħafna Iva dwar dan l-aħħar paragrafu tal-istarja tal-Kommissjoni aħna wekk qegħdin ngħiraw illi edin jinat, jgħat jinat illi jgħak dawn il-rizultati minn tlaħqux sal-ħar ta' dis-sena, imbat ħanerġaw analizzaw dan il-kas ħalli naraw jekk kien bżonn ta' miżuri addizzjonali oħrajn li jkunu adottati bħal per eżempju il-kas ta' Famagusta nresu anke qoddim il-plenarja jekk ikun hemm bżonn. Jiena ma nixtieqx fil-fatt nerġa' nikkontesta dak li tiġant għalissa, issa ikolli ngħid li kwistjoni ta' famogusta saret xi ħaġa politika hemm l-Unjoni Ewropea sa li daħlet tipparteċipa f'dan kollu u nixtieq li nitkellem iktar fuq il-kontenut ta' din il-petizzjoni aħna qegħdin naraw li qed ngħidu li Varoxa ħajkun importanti ħafna għall-iżvilupp tal-gżira kollha ta' ċipru naħseb li meħabba dan naħseb il-membri kollha ta' dan il-Parlament Ewropew rridu jaħdmu flimkien. Il-Turkija hija semmit ukoll u aħna rridu wkoll nirreferu għal dak illi intqal mill-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Mauda. U allura nikkonkludu illi ngħidu li ż-żewġ naħat tal-gżira u ż-żewġ komunitajiet ma jistawx jibqaw jitkellmu, m'għandhomx jistgħu pożizzjoni li jitkellmu ħafna ma' xurxin li sedin isiru iktar anzjani. Issa nafu wkoll li ftit minnhom laqas biss għadhom ħajjin, ġifieri jiena nixtieq illi nappella l kollegi kollha u nitlobhom illi fil-kuntest tal-kompetenza tal-kumitat tagħna aħna rridu nifukaw għal darboħra fuq kif aħna din il-kwistjoni nistgħu u din petizzjoni nistgħu nieħdu deċiżjoni pożizzjoni fuqha minħabba li jiena naħseb jiena m'iniex idealista u aħna naħsbu li aħna bħala eh, kumitat ta' eh, petizzjoniet ma nistgħux naqbdu nsolvu darba l dejjem din il-kwistjoni, iżda rridu naraw aħna x'tip ta' possibiltajiet aħna għandna minnaħat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħalibek nkun nistgħu nagħmlu kontribuzzjoni għal soluzzjoni ġusta ħalli aħna nkunu nistgħu natu direzzjoni għal din il-kwistjoni tant komplikata ma xli li jkollhom sforzat li jerġgħu jibdew ix-xogħol tagħhom ta' tressiq tal-każ tagħhom il-bidunet. Jiena naħseb illi għandna nieħdu din l-opportunità sabiex nirriflettu daqsxejn dwar il-mod ta' kif aħna nistgħu naraw illi nagħmlu kontribuzzjoni għas soluzzjoni internazzjonali sa tintlaħaq. Grazzi. Sasef Karistopoli, Kettora kirje ħadd xi orjiju, u l-ogħos jasa. Grazzi ħafna, issa, Sir sur Jorgiju. Αυτό που θα πω σαν εισαγωγή. Dak li ħanejt mandu xaqsam reprezentant tal-Komissjoni iżda xorta waħda nixtieq nikkummenta dwar il-petizzjoni tal-Kumitat nemmen li ta' bilħaq. Immerġ għalfejn tkun xjaref biex titkellem dwar din il-kwistjoni, il il-petizzjoni. Lanqas biss trattajnija ġenwinament. Qed nitkellmu dwar ir-ritorn ta' belt fantasma li memħat jiex fija għal 30 sena hija problema kbira li nistaw insolvuha li lien mill-kwissjoni globali ta' Ċipru. Memx raġuni għalix għanna nistabilixxu konnessjoni obbligatorja mal-kwistjoni ta' ċipru, ma rridux inħawdu il-problema il marbuta mal-petizzjoni u problemi oħra. Aħna mhux qegħdin hawnhekk biex nitkellmu dwar il-problemi l-oħra ta' Ċipru. Iva, niproponi anka jien li l-kwistjoni ta' din il-petizzjoni, din il-petizzjoni tibqa miftuħa iżda. Aħna konna jedna li flaqa li għaddiet li għanna namlu missjoni ta' sejba ta' fatti ġdida famagusta mux għanajdu li din għanda s-sir il-ġimma d-dihla, imma nemnu li hija xi ħaġa li għanda s-sir qabel tmiem l-2015 biex inkunu nistaw nwaqfu darba l-dejjem din il-problema. Għal kollegi li din il-kwistjoni ma jafu sew, din hija belt li kella storja eh, u kienet importanti fl-istorja Ewropea kienet punt ta' ġabra fost bosta pajizi, hemm konnessjonijiet mal-pajizi tal-Fant Nofsani ma' Franza. U għal daqstant hija belt li jistħoq ilha l-interess tagħna u jiena nemmen li aħna għandna id-dmir li nwieġbu lil dawn l-abitanti biex ikun jistgħu jarġgħu imorru lura lejn djarhom mingħajr ma jistennew li tissolva il-kwistjoni ta' Ċiprus fir kirkos. Mandi xejn nżid ma dak l-intqal. Jiena wkoll insisti fuq il-fatt li fir-riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà jintqal biċċar li ir-ritorn tal-abitanti lejn Varoġa hija kwistjoni li tissemma fir-riżoluzzjoni tal-kwistjoni ta' Ċipru. Għanna riżoluzzjoni ta' Nazzjoni Uniti korrispondenti din hija xi ħaġa li insibuha fir-riżoluzzjoni ta' tal-2008. Il-fatt li l-abitanti ta' Varoġa ma jistgħux imorru lura lejn djarhom mhix ħaġa li nistgħu norbtuha mal-falliment tal-Unjoni li ssib soluzzjoni l kwistjoni ta' Ċipru, imma hemm falliment tal-Kunsil ta' Sigurtà. Falliment tal-Kunsil ta' Sigurtà li mar nexxilux iwetta dak illi kellu jwetta ġifiri li varoġa tintrat lura lill-abitanti tagħha. Jiena nemmen li aħna għanna nipruvaw insibu t-tarf ta' din il-kwistjoni biex man ma nikontribux għal dan il-falliment. Isur Valez. Future... Kollegi, il-ġejjini ta' Famagusta u importanti ħafna u dana mizjara tiegħi hemmhekk u rajt il-situazzjoni u fil-fadġej ta' arrestat veroxa mill-militari eh, tolka <laughs> meta jena bist il-ħajt biex nara bajnejja. Illum nixtieq nitkellem fisem il-kollega Tewhaus għalix ija ma setax tendi l-lum trid Strasburgu u talbitni nitkellem minn floka. U għallura hawnhekk għandna kontroll assolut ta' truppi torok hawnhekk fejn qegħdin jokkupaw illegalment in fuq ta' Ċipru sa mill-invażjoni fl-74 u allura gvern Tork biss jista' jieħu tali deċiżjonijiet dwar din il-Parti ta' Ċipru. Hemm rapport mill-Kumitat abbozzat abbażi ta' żjara ta' tiftix għal fatti zjara li saret fil-passat, pero għat mannix rizultati għalix l-uffiċali torok ma urewx intenzjoni li kooperaw, ċaġa li rajnija din sa' issa. Il-proposta tal-PPE għal aktar azzjoni fir rigward ta' kwistjoni hija li nipproponu li l-President li nibatu itra l gvern ta' Turkija u nitolbu l gvern jgħidilna għalfejn ma' miżuri li ttieħdu dwar is-sitwazzjoni ta' Famagusta mod partikolari għalfejn l-autoritajiet ta' Turkija ma jirritornawx il-belt għal abitanti tal-post oriġinali u dana skont ir-riżoluzzjoni tal-Kunsel ta' Sigurtà tal-Nazzjonijiet Uniti. U skont il-liġi internazzjonali u anki skont il-deċiżjoni tal-Qorti ta' Ġustizzja, Turkija hija responsabbli għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-parti okkupata ta' Ċipru L-azzjoni proposta minna ħatana tista' wkoll twettaj tri għal soluzzjoni dettaljata għal kwistjoni ta' Ċipru. Jiena nqis illi huwa ta' importanza kbira ħafna li niġu aġġornati dwar il-pożizzjoni ta' Turkija qabel ma nieħdu il-passi li jmiss. Xorta waħda jiena nemmen illi zjara oħra ta' tiftix għal fatti mhix xi ħaġa meħtieġa għaliex nix fatti ġoddax niskopru. Sfortunatament irridu nistennew għal naħa ta' Turkija ġifieri li nagħmlu pressjoni fuqhom, nibqgħu ninsistu magħhom biex huma jagħtuna l-ispjegazzjoni tagħhom. U għalhekk bażikament mill-ġdid nitlob li sinjura President sabiex tikkonsidra li nebatu itra l awtoritajiet ta' Turkija biex jispjegaw in-nuqqas tazzjoni tagħhom fir rigward ta' din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi lilek, grazzi ħafna. Min qed nara aktar talbi tal-interventi? Bekk. Nistgħu nikkonkludu illi se nżommu l-petizzjoni miftuħa, se nibatu itra lill-Gvern tat Turkija rabta ma' dak li għadu kif intqal mis-Sur Valenza. Nirreferu wkoll għal konklużjonijiet proposti mill-missjoni ta' ġbir ta' fatti, xaħġa li għada relevanti brabta u kol ma' rizoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà ta' Nazzjoniet Uniti u kol. Jina personalment u kol nishtiq li nżidu illi aħna aħna minnaħat tal-Komitat tal-Petizzjonijiet qegħdin nikbu meditament ukoll il-Kummissjoni biex nitolbuhom jgħidulna se jagħmlu bid-dikjerazzjoni bil-miktub li għaddiet mill-Parlament madwar sentejn ilu. Jiġifieri insibu data eżatta ta' dan il-fatt u nitolbu lill l-Kommissjoni jgħidulna biħsibhom jagħmlu dwar dan. Dan huwa ftit wieħed mill-ftit eh, dikjerazzjonijiet bil-miktub li ġew adottata ad minna tal-Parlament, l-ordu nidu fuq dan il-fatt. U dak huwa dak li smajt, eh, ma nafx hekk nix suġġerimenti oħra dwar kif għandna nipproċedu. Mela, le? Allura nistgħu nipproċedu b'dak il-mod, jiena qed eh, nara li tistgħu taqblu u nirgrazzjakom. Eċċellenti. Mela, issa għanna l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna għandna prezentazzjoni mis Servizza tal-Riċerka tal-Parlament Ewropew u li min senatu l-kelma li s-surdan. Fej ijat? Emmek ijat, Iva. Et nistaħba jajt il-kellim. Nupjaċir narak. Grazzi, President. Għandi privileġ kbir fil-fat li et nata opportunità nindirizza l-komitat ta'kom. Forsi prezentazzjoni hija kelma wis kbira. Jiena xtaqt natikom xi dettalji, xi punti ewlenin, nirrappreżenta kemm diġi ġdid fih dan il-Parlament, il-EPRS, illi jurina illi dana qed issegwi is-servizz ta' riċerka tal-Kungress, jiġifieri issa wkoll għandna s-servizz ta' riċerka tal-Parlament u se nispjega l-fejn dal-waqt. Nirrappreżenta direttorat illi ġi maħluq oriġinarjament fid-DG għal-Kumitati iżda issa huwa parti mill-IPRS li huwa ġdid, id-direttorat li jiena wkoll naħdem fih danu huwa li konna valutazzjoni tal-impatt u anki naraw li konna dejjem valur miżjud. U allura ta' maħluq minn deċiżjoni tal-Buro fl-2012 u l-oriġini kien li hemm analiżi mill-buro, kien hemm analiżi mill-buro u kien hemm il-ħsieb illi Iva, unek għanna magna effiċenti bħala parlament, aħna tajbin biex nindirizzaw il-kodiċizjoni, l-emendi, iżda forsi mbagħad maħniġ qegħdin tassew nevalwaw fid-dettall u nofru skrutinju u dawn huma odot meħtieġa għal kolunkwa parlament u allura kena paragun ma' diversi parlamenti ewlenin madwar id-dinja u il-Kongress għal kem ħaseb illi forsi jista' jkun hemm ukoll anki xi nuqqasijiet xorta waħda għandu punti pożittivi ħafna u allura aħna minaħa tagħna xtaqna noħorġu xi tip ta' entità li tagħti odot lill-Parlament biex ikollhom aktar poteri ta' skrutinju xi ħaġa li kienet nieqsa sissa. U allura Se nagħmlu dan tliet modi ewlenin. Għandna unità għal valum iżjud biex nappoġġaw attività proattiva tal-Parlament, partikolarment eh, inizjativa fuq rapporti leġislativi ġifiri meta l-kumitati jiddeċidu li kunem rapport ta' 225 ta' trattat, eh, minn għandhom valutazzjoni ta' impatt u bil elementi bażiċi li appoġġaw għalfejn din il-proposta trid tiġi indirizzata lil kommissjoni u anki li tiġi prezentata lil ġeslatur u mbagħad nonnita li jagħmel valutazzjoni eh, ukoll ex ante u dan jsir f'żewġ modi ewlenin l-ewwel nippreżentaw nota qasira ta' 7-8 paġni dwar il-valutazzjoni tal-situazzjoni jiġifieri meta aħna dejjem nanalizzaw il-nota ta' valutazzjoni ta' impatt ma' fil-dokument tal-Kummissjoni biex bekk aħna nkunu nistgħu inżidu indikazzjonijiet fl-annes fejn inħossu li hemm kwistjonijiet li l-kumitati forsi jixtiequ janalizzaw. mbagħad it-tielet parti tal-attività tagħna li forsi l-aktar jinteressa jinteressa lil kummentat huwa huwa eh, l-element ta' implementazzjoni u hemmhekk għandna tliet linji ta' attivitajiet biex ngħidu hekk l-ewwel għanna il-monitoraċ tal-Konsill Ewropew, ġifiri monitoraċ tal-konklużjonijiet tal-Konsill Ewropew li naħseb taqblu uffiċjalment mandux eh, seta leġislativ iżda fil-prattika inata indikazzjoni dettaljati fil-rigward tal-Kunsill, fekk aħna nħossu illi għanna nagħmlu monitoraġġ is-sitwazzjoni u mbagħad għanna eh, unità li jevalwa l-prestazzjoni biex namlu xolta screening u naranalizzaw il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u naraw isu proposti fejn il-leġislazzjoni se tiġi emendata jew riveduta biex nanalizzaw ir-raġunijiet wara dawn id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jemendaw il-leġislazzjoni u t-tielet punt l-linja ewlenija forsi fl-attività tagħna l-implementazzjoni nifisa. Jiġifieri għandna dawn it-tip ta' valutazzjoni tal-impatt li jsir wara biex bekk nappoġġaw eh, il-rapporti ta' implementazzjoni li joħorġu mill-kumitati. Tafu l-konferenzi tal-presidenza qabel sajf neħħa il-restrizzjonijiet li kienem qabel qabel eh, l-implementazzjoni se tisir biss darba fis-sena issa memx eh, limitu għal numru ta' dawn ir-rapporti li l-kumitati jistgħu jagħmlu u bekk aħna nittamaw li b'dan is-servizz miżjud aħna nistgħu ngħinu l-kumitati biex jagħmlu aktar rapporti ta' implementazzjoni iżda nixtieq ukoll naħdmu ħafna mal-kumitat tagħkom għaliex intom ukoll qegħdin tassew fiċ-ċentru fil-qalba tar-realtà fost ċittadini biex taraw kif il-leġislazzjoni Ewropea qiegħda tolqot lilhom. Il-missjoni hija li nejnu l-kumitati ta' kumitat ta'kom u anki kumitati oħrajn, għadna żar, għadna ċkejknin, għadna nikbru, għandna rizorsi limitati, iżda xorta waħda kellna effett. Per eżempju, l-impatt tal-rapporti reġistrativi tagħna wkoll eh, qed jiżdied u anki fuq eh, l-element tal-emendi l-impatt tagħna jinħass hemmhekk dawn l-aħħar sentejn. Nittamaw issa b'din l-attività l-ġdida fil-qasam tal-implementazzjoni ukoll naraw impatt pożittiv fuq ix-xogħol tal-Parlament. U aħna għedin hawnhekk biex nisimgħu suġġerimenti tagħkom, il-kummenti tagħkom, l-istruzzjonijiet tagħkom jekk tixtiequ, jiġifieri x'tixtiequna nagħmlu. Mijaj għandna żewġ kapijiet tal-unitajiet eh, li, semmejt Stefan Ober li jagħmel l-appraisal tal-prestazzjoni u l-kollega liħor li jagħmel il-imexxi l-unità tal-valutazzjoni ex post. Da kollu minna ħatana, President, grazzi tal-li tajtuna għal-kelma, pero tal-axħar għanna u koll xi dokumenti għawnek fil-kamra fejn il-podium għawnek turaw il-prodotti differenti li għanna għal-valutazzjonijiet għal dak li għandu xaqsam il-rapporti tal-valur mizju tal-Europa, ecc. ecc. Grazzi. Grazzi dak il-President, grazzi għal din il-prezentazzjoni interessanti u Iva, forsi se jkonna bżonn lajnuna ta'kom, forsi malajr, anzi, se jkonna bżonn lajnuna ta'kom, iktar mill taħsbu u għalek nittamaw li konna kooperazzjoni sħiħa ma'kom. U bekk naddil kelma issa li Sur Valenza jek Grazzi, Signor President, jien naqbel miegħek, kumment fil-qasar. Hawnhekk għandna biċċa għodda eċċellenti a dispożizzjoni tagħna għanna nużaw din lodda biex nitlu fil-dettal, nanalizzaw il-kwistjoniet importanti għalina, eja nużaw dawn loddot, eja nisimaw eh, b'attenzjoni dak li edin jajdunna u anki naraw x'nistgħu namlu u kif nistgħu nużaw dawn loddot għax-xogħol tagħna, grazzi. Iva dejjem huwa interessanti meta niġu lejn l-aħħar ta' laqa u nispiċċaw fuq punt pożittiv u fil-fattekku fil-mandat ta' qabel Tint fil-Komitat ta' Affarijiet Legali u kont dejjem ngħid. Nixtieq, anzi, nixtieq niħdem ma' servizzi legali u issa nixtieq anki nisħaq kemm importanti li naħdem flimkien magħkom is-servizzi la' riċerka. Nittamu li jkollna kooperazzjoni tajba ħafna. Kollegi, spiċċajna qabel il-ħin. Nana kif? Mela, grazzi għal din is-sessjoni. Grazzi tal poċenzja li rejtu miegħi. Leħni ma tantx huwa tajjeb, però se nxrob ħafna tellejla biex inkun waħjar rada. Grazzi ħafna il-lejla tajba.